Uh, good morning, everybody. Uh, welcome to the uh, third session of our meeting. Um, uh, Nibdew bil-laqa tagħna, Sinjuri. Din il laqgħa ħad tkun web streamdu għalhekk merħba. Lil, daw kollha li naqdu magħna daqshekk kmieni fuq l-internet illum. ħanibdew il-xogħol tagħna. Babbast opinjoni. Dwar uh, rapport ta' inizjattiva propja dwar l-Unjoni Ewropea u ċina Fil-fatt titlu l-Unjoni Ewropea u ċina kummerċ bilanċat mistoqsija. Ġifiri dina pjuttost intriganti dan it-titlu għanna sur Kurtzman u koll li ħaj kompli fissam il-rapporter għanna u koll il-shadow s signora Sanjova għatamela sa shadow għala Sandy u signora Shaza Moza, signora Rula jena s signora McLaughlin illi Marret Mandra, u għanna u koll il-signor Tsaransa Filidis. Naddu għalek mill-ewwel rapporter biex jtina l isfont tal-opinjoni tiegħu is-Sur Lockegaard. Grazzi President, grazzi lilkom li qegħdin din il-laqgħa nixtieq nibda billi nwieġeb. Il-mistoqsija tiegħek dwar it-titli li ġabni din il-question mark hawnhekk din il-mistoqsija x'isek qiegħed tejji il- it-triqa tara daqxej ta' til-isfond ta' xħajġri. Toġobni. Is-suġġett tal-opinjoni huwa wieħed wiesa. U aħna semmejna wkoll l-biraħ Kif għadna bil kol performansi bu bilanċ. Iċ-ċina fetħet is-swieq laħħar l-aħħar 10 snin wara li talet membru ta' wco imma Għanna wkoll ċinizi li appoġġaw il-kumpaniji tagħhom għandna wkoll ostakli moħbija għal kummerċ li għadhom hemmhekk. L-sforzi din għamlu minnaħal li nirrikonoxxu l-sforzi li għadha tagħmel iċ-Ċina, però minnaħal oħra jrid ikollna strateġija Ewropea soda biex jitneħew l-ostakli għal-kummerċ. Fil-qosor, President, hawnhekk għandna kwistjonijiet sensittivi l-ftehim ta' kummerċ kif fatt huwa kompetenza ġdida għalina dan il-kumitat u jidun sibu nsibu pożizzjoni tagħna il reports dar li huwa pjuttost wieħed dirett. Kruċali li nieħdu pożizzjoni fissa. Il-biraħ qedtu li dan huwa suġġett kruċjali u għandux għandu ikun miftuħu ukoll għall esperti fit-tneħħija tal-ostakli. <clears throat> Intqal li aħna fuq id-dibnet fit-teknoloġija tal-kummerċ ħieles aħna il-koll nafu kemm huwa biċċa xogħol komplessa u komplikata li tneħħi l-ostakli kollha l-kummerċ ikun hemm il-kummerċ ħieles esperti f'dan il-qasam. Nafu xi fisser. Minn mela ma tħol fis dettal l-ewwel paragrafu jagħti idea ġenerali tas-suġġett uħud minn konfors jindunajtu illi l-FTA illi suppost għatma jissemma fil-fat jissemma għawnek. Għazilt illi nsemmiħ l-FTA maċ-ċina. Jisir paragrafu jgħid li l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina għandu jiltaqgħa darbtej fis-sena mhux darba biss kif qed jiġri s'issa. Mbagħad l-iktar punti importanti Għadin ukoll fl-aħħar ta' paragrafu 2 minn 3 sa' 6 għandna diskrizzjoni dettaljati ta' l-elementi li jifuka fuqhom ir-rapport u l-ordni ta' kif huma msemmija mhuwiex bla doċ jiena prioritizzajt dawn l-elementi. Dana kollu għabbażat fuq diskussjonijiet illi kelli ma' numru ta' esperti qabel ma' fassal din l opinjoni Kif għedna fil-bidu, rapporter ti jagħmel għazli diffiċli minħabba limiti ta' spazju. Għalhekk jiena saqet nistenna bil-ħerqa l-emendi għandi uħut minnom tiegħi stess. Speċjalment għandu wieħed dwar il-materja prima li ma għandux ma natax l-importanza li jidir li li jistħoqlu għonek suġġett. Jina mela għat nistana kontribuzzjonijiet ta'kom, il-kollega tijaj Sur Kreitzman ħajku jgħat jala fuq dan is suġġett fismi u mandiġ dubju ħajamel bieċa xogħol eccellenti. Grazzi ħafna. Naħseb illi kellek opinjoni hemmhekk strutturata tajba ħafna. U anki jekk titla inti ċertament il-feedback li ħat irċivi ħajkun wieħed tajjeb. Naddi issa għax-shadows għaw ħadd, il-Sinjura Xarda Moser kjoġbok. Grazzi President, għavonna kena diskussjoni animata ħafna l-bira għax kont qed nitkellem bl-Inglis, illum għan nitkellem bil-Danis għax rapporter u għadanis u wkoll. Tajjeb Tajepek? Rodwa tajba jena wet li nressaq l-opinjonijiet ta' xedow tagħna. I bħalissa edha fit-triq tal-lejn ċina għax qiegħda fid-delegazzjoni ma' relazzjonijiet tagħna ma' ċina u jiddispjaċi ħafna li ma setax kun fostna llum qalet li kienet kombinazzjoni illi qegħdin naħdmu fuq da suġġett tant importanti wi ħajkola tmur ċina. Għant ringrazzjak, Sur l-Ockingrat dan il-rapport ta' sapje għata ħafna. Però importanti għalet li ċertu punti jkunu ktar speċifiċi, per eżempju, il-sujġett tal-IPR u għal-qalba ħafna. Taħseb li fiċ-Ċina dan mhux qed jiġi eh, immexxi tajjeb, taħseb li huwa wkoll problematiku li wieħed jew in-negozjanti jiksbu informazzjoni fuq daw il-kumpaniji jidri laj illi hemm nuqqas ta' informazzjoni. U diffiċli wkoll li jiksbu informazzjoni affidabli fuq dawn il-kumpaniji. Semmet is-suġġett ta' trademarks li jidri li għandu jifoka aktar fuq ir-rapport u hemm il-bżonn ukoll li inżidu s-sikurezza tal-sigurezza tal-prodotti ċiniżi. Però tirringrazzjak ta' xogħol tiegħek u qiegħda tistenna bil-ħerqa il-ħidma tagħha miegħek. Grazzi. Mela ħan nitkellem jiena issa. Nasab is-Sinjora Lula Mixam u jien għandi xi ħaġa xi ngħid fisem is-Sinjura McLaughlin. L-enfasi illi poġġa rapporter fuq il-bżon illi l-integraw iċ-Ċina b'mod tajjeb fis-sistema ta' kummerċi dinji u importanti ħafna u iva naħseb jekk nagħmlu dan aħna niksbu vantaġġ politiku u ekonomiku. Naqblu ma' din il-pożizzjoni ħafna mir rakkomandazzjonijiet ewlenin naqbel magħhom fil-fatt, però hemm ċertu sfumaturi li nixtieq nindirizza. Naħseb Importanti ħafna illi aħna bħala parti minn di relazzjoni tagħna naċċertaw illi Um, naħdmu fuq kustjoniet bħal per eżempju prassi ekonomika aċċettabbli um, koll kwistjonijiet ta' korruzzjoni. Importanti li nsibu dan it-tip ta' bilanċ. Puntu li naf li sinjura Charlie Mose eh, hija mħasba dwarhom bħal mawma eżempju sikurezza ta' prodotti. Il-awtoritajiet Ċiniżi huma konxi mill-bżonn li l-prodotti tagħhom ikunu aktar sikuri u importanti illi jibdew jipproduċu prodotti ta' kwalità. U importanti li jkun hemm kontrolli fuq il-livelli kollha tal-ekonomija ċiniża. Tkellimna wkoll dwar l-ostakli għall-kummerċ, qegħdin nippruvaw nilħqu ftehim fuq tfassil ta' politika bbażat fuq l-evidenza bħal pereżempju din il-kwistjoni tal-prodotti. U irrid ikun hemm li ċ-Ċina mhux biss tintegra l-standards internazzjonali imma tiskun involuta fit-teħid ta' dawn id-deċiżjonijiet dwar l-standards. Għax naħseb bekk nkunu qed nilataw ukoll ċertu vantaġġi għax Uma per eżempju kollom l istandards tagħhom namlu mod sal-karozzi għall-emissjonijiet u dana fiħin nifsu jaf ta' ostaklu għal għalina l-importazzjoni. Imbagħad hemm ukoll l-idea illi wieħed jikkritika l-fatt li jeżisti kummerċ zbilanċat. Zbilanċat fis-sens li għandna ekonomija li qiegħda tikber brata maġla ħafna bażi u approċċ kompletament differenti minn dak Ewropew. U xirrit jiġri għalek fis sistema ta' kummerċ internazzjonali, aħna għanna s-sistema tagħna u mandom s-sistema tagħhom dawn iridu jiġu integrati. Dina mhix kritika minna ħatija hija realtà. Interessanti li ċ-Ċiniżi u l-kumpaniji Ċiniżi qegħdin bla Eh, sfaċċatament għadin jisfruttaw mill-protezzjoni tana tal-IPR, per eżempju. Kien hemm kumpanija Ċiniża li għamlet privattivi iktar minn kwalunkwe kumpanija oħra fis-sena. Fl-istess sena. Kwalunkwe kumpanija oħra fid-dinja. Ġifri huma qegħdin jużaw din il-tħassib tagħna dwar il-privattivi. Issa l-integrazzjoni ta' ċina fil-kummerċ dinji mhix kwistjoni biss ta' li nitkellmu magħhom ma' bżonn iktar ta' eh, programmi ta' skambju kulturali, diskussjonijiet, dialogi. U jridu kun hemm isu għal din il-politika kollha u għandna nsemmu għadin għax Dan huwa xogħol. Firxa kbira ta' xogħol li jrid isir. Għalhekk aħna bla dubju Sinjura McClark ħad tkun tressaq xi emendi dwar dan. Sinjura Vana fuq hawnhekk tixtieq titkellem issa x'kaħħa ngħaddi sur transafilities l-ewwel. Sewa. Sur transafilities. Grazzi President, jiena minix il-shadow ta' dell'opinjoni opinjoni il-kollega tijaj Sur De Jong huwa pero però nixtieq nirringrazzja li rapporter ngħidlu li s-sur Dejon kien interessat ħafna f'dan is-suġġett speċjalment dwar l-IPRs. Aħna nkunu n nistudjah bir-raqqa u ħankomplu naħdmu it fit ma' rapporter. Signora Evanova, għallek Pepe. Ħan bil-Bulgaru sajt, Signora Ivanova. Grazzi, President. Jiena shadow rapporter għal dan is-suġġett. Huwa suġġett interessanti ħafna lija. Bħala viċi president tad delegazzjoni għaċ-Ċina nista' nikkonferma illi aħna involuti attivament f'diskussjoni u f'analiżi ta' nuqqas ta' bilanċ fil-kummerġ bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. Nixtieq nirringrazzja l-kollega um, għax ħidma tijaw, għal proposti eccellenti tijaw, inklużi fl-abbozz prezentat li dan il-komitat, u nishtiq nsemmi żewġ aspetti. Forse diġa semmejtu ma dispiċni kon daqsxejn tard. L-ewwel wieħed importanti ħafna, ir-rata ta' skambju. Ir-rata tal-kambju, anzi, ir-rata tal-kambju tal-Juan. tal kambju tal juan tal Dina mhix problema ewlenija imma xorta sa ċertu punt teffettwa l iżbilanċi fil-kummerġ bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina u t-tieni problema importanti illi semmiet imma forsi tista' tiġi żviluppata iżjed hija problema tal-protezzjonizmu. Naħseb li l-iktar ħaġa perikoluża tkun kieku żewġ naħat joqogħdu jidħlu fil-protezzjonizmu. Dan jista' biss iżid il-problemi mhux isolvihom. Naħseb importanti illi aħna nsegwu linja pożittiva kif provajna namlu aħna fil-delegazzjoni ċina. Il-linja pozittiva tider ċara f'dan l-abbozz ta' opinjoni għalek għalhekk għal boħra nixtieq nirringrazzja r-rapporter u nifraħlu. Grazzi, dawk il shadows mela sanna Sinjura Sajler ukoll qalet li tixtieq titkellem. Jekk tixtieq tagħti l-kontribut għandna ċans. Grazzi President u grazzi wkoll għall-kellima ta' qabel. Jena naqbel ma dak il ntqal dwar l-standards u l-importanza tal eh, l-involviment ta' ċina fil-deċizjoni, eh, f'teħid ta' deċizjonijiet internazzjonali. Għaliex l-ċina qiegħda tikber għandha ħafna ġid ekonomiku U dan jfisser li s-servizzi u l-prodotti tagħna wkoll għandhom aċċess għall ikbar suq fid-dinja. U din hija importanti għalina nirrikonoxxuha naqbel li li hemm il-kwistjoni tas sikurità ta' prodotti u l-Kumitat tagħmel ħafna xogħol fuq dan. U l-komunità għamlet ħafna xogħol fuq dan għalhekk tajjeb li nżommu diskussjoni għaddejja maċ-Ċina hemm ukoll il-kwistjoni tal-piraterija. Xtaqt insemmi xi affarijiet dwar is-suq tax-xogħol fil-Ċina u il-kustanijiet ta' eh, fornitura. Għadu għad ma semmija din, jina ndeġobni fatt li rapporter ħareġ b'dawn il-punti kollha u nittama li nkunu nistgħu nimxu l qoddim b'din biċċa xorb tal-imot li relazzjoni tagħna tissaħħaħ u jkollna sħubija sħiħa maċ-Ċina u fil futuri dialogu diskussjoni tkun tista' tkompli grazzi. Grazzi ħafna Sinjura Styler. Għaw xaħat juħar li jishtiq jitkellem keġobkom. Mela f'dak il-każ u skużani illi ma semmejtux qabel għax għandna rappreżentazzjoni tajba ħafna minna naħa tal-Kummissjoni Digitrade. is issur Jakobson illi jista' jikkumenta forsi tina daqsxejn ħiel ta' x'qegħdin tagħmlu minn naħa tal-Kummissjoni sewa qiegħed hawnhekk biss bħala osservatur. Sur Lockegaard kallu jitla, Sur Kreutzmann palissa jgħat paċ-paċ u mhux qed jagħti kasi, Sur Kreutzmann. Eħe, eħe, ħat nota ta' dak kollu li għal kulħadd ħanajt l-sur Lokagard li l-ammendi tagħkom ħaj komplu jtejbu l-opinjoni tiegħu u dak kollox minna ħatijaj jiena ħat nota li l-APR, il-sikurta tal prodotti, il-rata ta' kambju tal-ġwan, u l-protezzjonizmu dan huma problemi nafu bihom. Kultan dik ta' protezzjonizmu hija problema wkoll fl-Ewropa, ġir mhix ħaġa ġdida. Jina ħanajt kollox is-sur Lockegard illi kellu jitla però grazza għal kontribuzzjonijiet tagħkom. Eħe, konna għadin nimmaġinaw uħar konna dibattitu itwal fuq iċ-ċina xil-punt li missu għal-vot fl Iġifiri dispjaċini il-dawk minnkom li ġejtu kmini għawnek illum imma ma nindix għazluħ raħlif naġġorna l-laqa għal ħamsa qabel 10. għanna punt importanti wara il-votazzjoni fejn ħankun għadin niftħu il diskussjoni fuq il-roaming. Ħajkonna wkoll diskussjoni mal kummissjoni ġifieri niftama ħafna minnkom jibqgħu hawnhekk għadin id-diskussjoni wkoll. Wara ħajkonna prezentazzjoni ta' xogħol ġdid ta' kummissjoni fuq xogħol interessanti ħafna li kienu qegħdin jagħmlu li dawn huma żewġ preżentazzjoni interessanti ħafna, il prezentazzjoni ta' Kommissjoni dwar l għoti tas-seta konsumatur. Grazzi. Uh, ladies and gentlemen, could I invite um, everybody to take their places? Keġobkom, hudu postkom, nixtieq nibda l-votazzjoni eh, eh, fil-ħin eżatt. Hi għanna żewġ arloġġi hawnhekk kien qed naħdem fuq data hawnhekk jidher li ħajdoqqu l-10. Hudu postkom u għaraw li għandkom il-karti tal-votazzjoni. first? The ADR is first. Okay. Um, the first vote. L-ewwel uh, votazzjoni għanna eh, il-rapport ta' l-Honorable Rushford fu uh, il-Alternative uh, Dispute Resolution. Il-Honorable Rushford. Grazzi. Jiena kontent eh, ħafna illi eh, rġajna għedin hawnhekk wara eh, il-vaganzi nir nirringrazzja lil kulħadd it-teams kollha il-shadows il-gruppi politiċi u l-istaff kollu għax ħdimna fuq dan il-rapport biex niprofaw nilħu bil u irna eh, er, xinna eh, nilħu kompromess fuq ħafna mill-elementi li fuq wahda kien u koll zmin diffiċli eh, għax kena naħdmu b-veloċita. dinja eh, skelda ta' importanti ħafna ħan votaw fuqa fit-16 settembru ħatkun fil-plenarja ta' ottubru Għalek kena naħdmu b'veloċità. Qegħdin indirizzaw ukoll, anzi qegħdin ibatu messaġġ ċar l kumitat ġuri eh, dwar eh, xandu jiġi applikat f'dan il-qasam. U anka messaġġ lill kummissjoni u Eh, edi naħdmu biex ikun hemm tekst leġislattiv. Eh, rajtu l-emendi li ġew preparati eh, minna aħna approvajna dejjem nibbażaw ruħna fuq dak li jgħidunna l-kollegi. Ġifieri il kompromess mhuwiex biss kompromess imma huwa ibbażat fuq Eh, l-idejat illi tawlna minn eh, persuni differenti u għaxol eżemplari bejn il-gruppi u aħna sodisfatti ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna ta' l-approċ ta'kom u anka tal-li irna xilkom til-u kompromessi tajbin. Mela, ħanivutaw. E, eh, Fil-kas, niċekjaw il-numri meta nkunu ħanamlu il-votazzjoni elettronika ħanibdow bil-emenda numru wieħed, wieħed eh, mir-rapporter dawk li huma favur, dawk li kontra. Mela ddiet. Eh, min qed eh, jivota favor min ħata l-SND, min Kristabel, all right, jgħid il-President. Mela, naddu issa l-emenda 11 minn Louis Grek b'votazzjoni eh, maqsuma mitluba mill-alde. Mela, aħna mill ewwel parti. Eh, eh, votazzjoni l ewwel parti l favur kontra għaddiet. It-tieni parti issa. Hawnhekk irridu nivvotaw b'mod nominali. Il-votazzjoni hija miftuħa u ħaniċċekjawha biex naraw li għandna numru numru tajjeb hawnhekk. Mela, 30 persuna evvutat il-votazzjoni magħluqa u ma ġietx aċċettata uh, vot. L-emenda 64 minna ħata rapporter dawk favur dawk kontra d-diet, l-emenda 2 minna rapporter u kor favur kontra għaddiet. diet l-emenda 3 minna rapporter favur kontra Sensonijiet għaddit ukoll, l-emenda numru erba' mir-rapporter koll, favur kontra għaddit. L-emenda seba' ġiet irtirata l-emenda sitta. Eh, Missin Ras eh, Vensen u oħrajn minnu favur kontra maġġieċ. L-emenda ħamsa tal-Sinjur Fox favur kontra maġġieċ l-emenda 8 ġitir tirata, disa mill-sur Schwab u il-sur Meyer, minu favur, minu kontra, għaddit ukoll. L-emenda 10 ta' sur Fox favur, kontra, għaddit ukoll. L-emenda 11 tiġa trattajnija. Mela, l-emenda ta' kompromis numru 1 dawk favur, kontra, għaddit Naddu issa għall elementi ta' kompromess numru 2 li hija maqsuma f'żewġ partijiet eh, fuq it-talba tal-SND. Missa noqgħod naqra kollox mela il eh, favur l-ewwel parti kontra għaddiet l-emenda ta' kompromess il-tieni parti tagħha il-votazzjoni hija miftuħa eh, votazzjoni elettronika fuq il-tieni parti. Il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ eh, bi 18 il-vot kontra u 14 favur. Iġifiri irridu għalek induru għal Irridu naddu mela l-emenda ta' kompromess numru 3 jiet il-President. Mnu favur, minu kontra għaddiet. L-emenda 27 issa eh, tal-Honorable Grek u Weiler, il-votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda numru 27. Il-votazzjoni hija magħluqa. Il-PP għandhom wieħed żejjed hawnhekk irdu neħu wieħed. Mela, rridu nkunu 36, jgħid il-President. Mela, ħanerġaw nibdowa eh, din. All right, so the vote is open again. Mela, il-votazzjoni rġaj naftaħnija? bin-numru korret? Sorry, this is on 27. Emenda 27 jgħid il-President. Qed nerġa' niftaħa għax ma kienx hawn eh, numri eżatt. Il-votazzjoni hija magħluqa. 10 favur 21 kontra ddiċ mela l-emenda ta' kompromess numru disa minu favur minu kontra għaddit naddu l-emenda 32 tal-Honorable Grek l-emenda ah, il-votazzjoni miftuħa The vote is closed. Il-votazzjoni maluqa għaddit naddu issa għal paragrafu 6 minn da 34 minnu favur, minnu kontra, għaddit. Il-emenda 33 A, anzi, naddu għal 39, l-emenda 39. E, unek għanna emenda orali li edha miktuba emmek, ġifiri ma' mżon għodu naqrawa. Emenda 39 mela, dawk favur, kontra, għadġiet l-emenda 39 taqa u naddu għal emenda 40 l-ewwel partit tagħha hawnhekk għal darboħra għandna talba ta' votazzjoni maqsuma minnaħa tal alde minnu favur għal ewwel parti kontra għaddiet it-tieni parti tagħha daw favur daw kontra għaddiet ukoll. Naddu issa għal tielet parti, fil-fat kienaw tlet partijiet jgħid il-President, mux nej. Il-tielet parti eh, eh, din neħu naqtaw barra, ġviri jek eh, tivu taw favura di jibdu naqtaw dawk il-klim li jem imnizlin, dawk favur, daw kontra. Għaddit u koll b'mod ċardi. Mela, l-emenda 41 minn l-Onorevoli Xrab Tistaw terġaw tollu jdejkom jekk ġobkom minu favur, minu kontra, għaddit. Il-tnejn, il-emenda numru 42, dawk favur, dawk kontra, maġiċ ċettata. Mela, l-emenda ta' kompromess numru 5, dawk favur, dawk kontra, għaddit. Naddu għal emenda ta' kompromess numru 6 dawk favur, dawk kontra, għaddit ukoll. L-emenda 54 tal-Sinjura Korazza Bil dawk favur, dawk kontra, għaddit l-emenda 56 votazzjoni eh, maqsuma eh, fuq talba tal-rapporter eh, mela l-ewwel parti dawk favur ħaniftħu l-votazzjoni elettronika, mela, l-emenda 56 l-ewwel parti, l-votazzjoni hija miftuħa. Eh, Li sjer għandu għedżiet u maw kolla unek, eh, mela, l-votazzjoni hija maluqa, ma aċċettata din. Mela, għetini parti ta' għana, sa' puxek, jgħid il-President, l-emenda 55 tal honorable Kanfan, Il-votazzjoni hija miftuħa fuq l-emenda 55. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet 20 eh, vot favur u 15 kontra. Il-emenda 7 u 50 dawk favur, dawk kontra. Għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 10 dawk favur, kontra. Għaddiet. Mela, naddu issa għal ħanifutaw fuq paragrafi ġodda l-emenda 67 minn favur konċaddiet, l-24 taqa, il-63 minn ħat rapporter l-votazzjonija miftuħa fuq l-emenda 63. Votazzjonija maluqa. Għaddit b-21 vot favur u 14 kontra il-62 ta' għamela, il-64 ċaqlaqnija għanna l-65 minnaħat il-rapporter, il-votazzjoni hija miftuħa fuq il-65. il fatazzjoni hija maluqa. Montit. L-emenda 66 minnaħat il-rapporter, il fatazzjoni hija miftuħa fuq il-66. Ntrattani maluqa. Għaddit ukoll. L-emenda 67 ġiet tirata naddu l-emenda 69, dawk favur, dawk kontra, għaddiet. L-emenda 68 ta' Signora Weiler, dawk favur, dawk kontra, dik għaddit ukoll. L-emenda 70, dawk favur, daw kontra. Irridu jawa din il-votazzjoni mifsuħa fuq l-emenda numru 70. Votazzjoni elettronika. Votazzjoni hija magħluqa Għaddit Għaddiet 18 eh, kontra 16. L-emenda ta' kompromess numru 11 dawk favur, dawk kontra. u ukoll. Eh, eh, Menda ħama u seb bajna taqa. Mela, l-emenda 76 tal-Honorable Popakis. Dawk favur kontra? Għaddit? Il-emenda ta' kompromess numru 7, favur kontra? Għaddit? Il-emenda ta' kompromess 8, eh, dawk favur dawk kontra dit ukoll. Mela, issa, eh, nivotaw fuq il-tekst kollu u b'mod nominali il-votazzjoni hija miftuħa fuq eh, l-opinjoni kollha. Il-votazzjoni hija magħluqa. għadġiet għadda b-32 favur u xejn kontra. Proset lill-rapporter uh, l-Onorevoli Rochefort. Uh, and um, so we look forward to you defending our position with the... Uh... Mela, nissa għalek nid-defendu l-pozizjoni tana ma' l-Komitat uh, tal-Affarijiet Legali. Naddu issa għal Mela, għan votaw fuq l-opinjoni tagħna għal kumitat tal-ikon eh, dwar il-VAT. Rapporter, nixtieq nirringrazzja il-Shadow Rapporters eh, għal reazzjoni tagħhom anka fi żmien qasir illi kellna nixtieq nirringrazzja l-Segretarjat u anka lil Teresa Pinto eh, li tatna pariri u l-xol taħħa kien ta' sew eċċellenti, grazzi ħafna. Mela, grazzi ħafna li rapporter. Mela, ħanaddu ma l-ewwel fuq il-votazzjoni għal din l-opinjoni. Low għandna l-ewwel emenda ta' kompromess numru wieħed dawk favur, dawk kontra. Għaddit. Daw favor daw kontra għaddit Naddu għal l-emenda 12. Daw favur daw kontra għaddit L-emenda 13. Il-votazzjoni miftuħa fuq uh, l-emenda 13. il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet eh, bit 18 il-vot favur u 14 kontra l-emenda 25 ta' l-Onorevoli Kamfen, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet il-15 ta' Sur De Jong, dawk favur, dawk kontra. Għaddiet ukoll L-emenda ta' kompromess numru tlieta dawk favur, dawk kontra. Għaddit. Naddu issa mela għal l-emendi 22-23 li huma addizzjoni huma identiċi mela minu favur, dawk li huma kontra. Mela, ma ġiċ aċċettata di. Il-emenda ta' kompromess numru 4 kon favur kontra d Il-26 ta' Sur Buzoj, dawk favur kontra għaddiet. 27 dawk favur kontra għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 5. Il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet 20 favur 11 kontra l-emenda wieħed u 30 eh, li hija għall-emenda ta' kompromess, il-votazzjoni hija miftuħa fuq il-31. Votazzjoni hija magħluqa. Ma ġietx aċċettata. Naddu issa għall-emenda 32 dawk favur, dawk kontra, għaddiet, il-33 mir-rapporter dawk favur, dawk kontra, għaddiet il tletin dawk fur, daw kontra, maġiċ aċċettata. L-emenda 37 favur kontra għaddiet. L-emenda ta' kompromess numru 6 minu favur kontra għaddiet. Naddu għall-emenda erba' u erbajn minu favur, minu kontra, Għaddit? L-emenda ta' kompromess numru 7 minu favur, minu kontra, Għaddit? L-emenda ta' kompromess numru 8 minu favur, minu kontra, Mela, eh, l-emendi ta' kompromess numru 8 għaddiet. Mela, issa wasanna fl-emenda 55. Il-President qed jiskuża ruħu għax eh, tħawwa xi ftit. Mela, il-55 eh, il-votazzjonija miftuħa. tal-Onorevoli Rada Campos, il-votazzjoni samaluqa, ma ġietx aċċettata. Il-56 il-votazzjoni hija miftuħa fuq il-56. Il-votazzjoni issa hija maluqa. Għaddiet b'vot biss żejjed. Eh, eh, eh, il-votazzjoni li jmiss fuq il-emenda numru 57 minu favur kontra għaddit ukoll. Il-58 minu favur minu kontra għaddit. id 59 dawk favur. Naħseb aħjar nivvotaw b'mod elettroniku fuq il-votazzjoni fuq il-emenda 59. Il-votazzjoni jamalu għassa ma ġiċ aċċettata. L-emenda 60 tas sur Tarabella minu favur, anzi il-votazzjoni nominali hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ma ġiċ aċċettata. L-emenda 61 ta' sur Bozzoj minu favur, minu kontra. Għaddit ukoll. Mela, issa ħanivutaw fuq l-abbozz ta' opinjoni kollha kemmi permezz ta' votazzjoni elettronika. Votazzjoni hija miftuħa fuq uh, din l-opinjoni kollha. Il-votazzjoni issa hija magħluqa. Għaddiet b'31 favur u l-ebda eh, kontra votazzjoni kontra u ħames emendi. Grazzi ħafna, nifraħ li rapporter Eh, u tista' tiddefendi dan qudiem il-Komitat Ekonomiku Monetarju. Mela l eh, votazzjoni hija fuq il-budget għana rapporter eh, kuxinik ijat hawnhekk forsi jista' jaġġornana u jisemmi xi kustjonijiet dwar il-budget naddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President, fil-qosor ħafna. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kooperazzjoni ta'kom. Dan huwa suġġett li ġi diskuss mill-kumitati kollha suġġett tal-baġit issa fir-rigward tal-emendi fil-kumitat tagħna naħseb illi kulħadd appoġġa l-idea bażika illi għandna bżonn illi napoġġaw is-suq intern. Kelli xi dubi dwar l-emendi ta' Sur Kreutzmann imma ħsibt fuqhom mill-ġdid u naħseb issa nista' napoġġhom. Nirringrazzja lil kulħadd għalhekk. Grazzi ħafna tax-xogħol naf li għaw rappresentanti tal-kommissjoni għawnek li ovvjament u interessati ħafna li segwu l inni tal-budget u għamlu l-kommenti taħħom meta konna għadina uh, diskutuħ jekk ikun ixtiqu jikkommentaw il-Komissjoni kull ma jridu jagħmlu li jagħmluna sinjal il-soltu eh, il-proċedura tkun u hekk tkun illi nivvotaw fuq ir-rapport eh, tagħkom imbagħad fuq il-linji tal-budget infushom. Mela, ħanaddu l-ewwel għal rapport tagħkom u mbagħad il-Kummissjoni forsi tkun tixtieq titkellem fl-aħħar tal-votazzjoni li jkun l-aħjar ħin għal-votazzjoni. Mela, l-ewwel eh, emenda tal-Sinjura Charles Mowza dawk li huma favur, dawk li huma kontra, għaddiet. Mela t-tieni emenda ta' it-tielet l-emenda numru 3 ta' rapporter minnu favur minnu kontra għaddiet. L-emenda ħamsa ta' Sinjura Tun dawk favur kontra għaddiet. L-emenda 4 ta' Sur Grek li addizzjoni minnu favur minnu kontra għaddiet ukoll. L-emenda sitta ta' Sinjura Charles Mowza Il-votazzjoni hija miftuħa għall-emenda numru 6. Il-votazzjoni hija magħluqa. Mela ma ġietx aċċettata l-emenda 6 b'votazzjoni eh, maqsuma li ntalbet mill-alde tistgħu tarawha din fin-nota tagħkom. Ta Għandi l-ewwel parti illi ħanifutaw fuqha, dawk favur dawk kontra għaddiet. It-tieni parti nivutaw fuqha. Anzi ħaniftu l-votazzjoni fuqha b'mod elettroniku. Mela votazzjoni fuq it-tieni parti ta' din l-emenda. Il-votazzjoni sejja magħluqa u ma ġietx aċċettata l-emenda numru 9 li għanda emenda orali li edha mek fil-lista ta'kom u din hija mir-rapporter din l-emenda minu favur minu kontra. Għaddit l-emenda 10 u 11 li huma identiċi fuq l-istess paragrafu minu u kontra għaddit ukoll. Mela, għalek eh, l-opinjoni kollha la bozz opinjoni jisa nivvutaw fuqa b'mod elettroniku. Votes closed. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet uh, b-34 favur lebda votazzjoni kontra u tlet emendi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal il-linji tal-budget individuali u ħan sejħilhom bin-numru tagħhom kif inkun għaddej. Nistgħu nivutaw kollha f'daqqa fuqhom daw? Jew linja linja. Mela, linja, linja, linja uh, minħabba l-proċedura tal-Komitat tal-Budget. Mela, linja, linja nifutaw fuqom dan, jiet il-President. Ġifiri, nifutaw fuqom kollan, bata kiridu il-Komissjoni jikomentaw wara. Tixtieq tinterveni qabel? tistaqsi l-Kummissjoni. Mela, il-Kummissjoni. Jina edha għawnek għax responsabli fil komissjoni għal Solvit. Aħna responsabli għal Solvit u għal eh, suqoniku u ovvjament eh, bħal tradizjoni kull sena intom eh, semmu l-ammont ta' flus u kena previst 1.2 imma qed nifhem illi ir-rapporter eh, qed nifhem li xtaq jiżid il-budget imma s-sitwazzjoni kif inhi eh, mhix ċara palissa. Iġifiri qed nitkellmu dwar l-ammont ta' allokazzjoni għas-solvit hawnhekk tgħid il-Kummissjoni. xinu għal punt tijak jisaqs il-President, l-ONET, nishtiq nibda billi nir e, nirringressakom tal-appoċ ta'kom, għax għawnek mux għetna poġġaw bis il-Solvit imma anka l-Europa. Il-sena l-oħra, bil intervent ta'kom tal-komitat ta'kom kena 1.3 miljon illi kolla ħajġu impenjati u ħajġu minn fuq din is-sena ġifri hemm impenn sħiħa. Għas-sena d-dieħla il-previżjoni tagħna għall-infiq minħabba l xar snin anniversarju ta' Solvit, ħanamlu azzjoni ta' promozzjoni fuq da u mhm. e- e- e- niprevedu 1.4 miljon. Taħsbu li dan nistaw nadduħ b'emenda orali għax aħna konna ħsibna li ħajseħ nista nispiega kif wasanna l-1.4 miljon imma eh, dan huwa l-punt li xtaqt insemmi. I'll get our rapporteur to confirm mm -hmm. what he's decided okay. or proposing. Jena možná komentář, co se týče... Eh, mela, eh, rimarki fil-qosor. Dwar solvit, il-diskussjoni f'dan il-komitat hija waħda mm, eh, imqanqla dwar din il-proposta. Jina nishti in uh, inqis xi il-pożizzjoni tal-kollegi. Jidispeċini il-qegħdin nisimgħu uh, dan is-suġġeriment issa waqt il-votazzjoni għax issa ma nixxans noqogħdu niddiskutu fid-dettall da. Inti proponejt hawnhekk qed jgħid il-Presidenta il-proposta ta' 1.4 miljun euro illi il-Kummissjoni qed titlob li għandha tiddaħħal permezz ta' emenda orali. Imma ovvjament id-deċiżjoni aħarija tkun dik tal-Kumitat tal-Budgets. Grazzi ħafna il-rappresentant liħor tal-Komissjoni xie jitkellem ukoll. Jiena responsabli mill-Single Market Forum, nixtieq nirringrazzjakom tal-partiċipazzjoni ta'kom u anka l-organizzazzjoni ta' dan il-forum. Eh, naf li huwa żmien diffiċli biex nippreparaw f'Ottubru. Issa dwar is-sena d-dieħla, nixtieq eh, eh, niċċara xi ħaġa. Il-Kummissarju Barnier kellu idea Eh, eh, li jorganizzaħ differenti dan il-forum. Ġifiri, eh, seħ fl-istati membri differenti b'mod parallel biex inkunu aktar veċini ċittadini u nispiegawlhom l-affarijiet sew. U mbagħad is-sena ta' wara forsi nagħmlu forum kbir f'xi stat membru wieħed. Jiġifieri jiena xtaqt nispjega dejna, e, ġifiri, e, li dan un-organizzaw fl-istat membru li kollu il-presidenza. Mela, il-rapporter għet jaqbel ma dan? It's going about money. I found it a bit embarrassing. Jiena ħassejta ambarazzanti illi il-Komissjoni ma kuntattjawx il-rapporter qabel ma jagħmlu din il-kustjoni fuq qudiemna, jiena nappoġġa din l-idea, imma ma nistax nifhem għalfejn ħallowa daqshekk sal-aħħar. I think it's Yes, well, the answer is I don't know that. I suspect it's partly because of the timing of the budget and the fact that we had very little. Naħseb li dan kien minħabba il-timing u imħabba li ma tantx kien hemm ħin jiddiskutuha anka eh, minħabba li l-membri ma kinux hawnhekk eh, ovvjament matul il-vaganzi. Din hija l-ewwel round ta' diskussjonijiet xorta ħatmur qudiem il-kumitat tal-budget u mbagħad aħna rridu nerġgħu naqblu fuqha wara. Mhux hekk hi l-proċedura tas-soltu jistaqsi il-President. il president naċċettaw il-kommenti ta'kom u għas-sena id-dieħla nħarsu naqra li l-iskeda tal-proċeduri tal-budget biex nkunu nistaw nitlu f'diskussjoni miftuħa sħiħa u naħseb dini elezzjoni li ħadna dan huwa l-ewwel ċiklu tal-proċedura tal-budget għalhekk aħna jisna eh, qegħdin naħdmu minn għal manna esperjenza eh, f'dan il-lat. Mela, ħanaddu għall-linji tal-budget infushom u koll anka l-kommenti assoċjati maħħom daw. E, dawn ħajkonna nivutaw e, b'mod separat fuqhom jew le. Jekk ikonna bżonn xi gwida separata mir-rapporter din nagħmluha. Mela, il-linja tal-budget numru 7000 favur kontra għaddiet il u wieħed. dawk favur, dawk kontra għaddiet Il-linja tal-budget L7002 minu favur kontra għaddit ukoll. Il-7003 uh, dik li tkallimna dwar essa dawk favur kontra għaddit. Mela, il-7003 taqa minajr l-emenda orali. Il-7004 issa, emmek u kol emenda orali mill-Sur Kreutzmann, nek mm, qed nifhem tajjeb jgħid il-President għaw xi ħadd jitkellem, iva il- Xtaqt nejt l-ewwel net illi nirringrazzja lil Limco fuq il-monitoraġġ ta' uh, su intern. Il-Kummissjoni tappoġġa minn qalba l-emenda orali ta' Sur Kreutzmann għax fl-opinjoni tagħna tagħmel implementazzjoni tal-proġetti piloti aktar fattibli. Ek aħna napoġġawa din l-emenda orali ta' Sur Kreutzmann. Grazzi ħafna. Mela, kulħadd femċar dak li għadu kemm intqal? Kulħadd għandu kopja wkoll tal-emenda? Mela, nivutaw fuqha, favur? kontra għaddiet mela il-7004 taqa il-komissjoni jixxu jirġaw jikommentaw fuq għaddi le ma jixxuqux nirringrazzjakom eh, nirringrazzja l-rapporter tal-ewwel rapport tal-budget Umbat, ovvjament, aħna ħansegwu dan mal-Kumitat tal-Baġit. Nistieden li dawk kolla li mux jibqaw għaw għal prezentazzjoni dwar il-roaming biex joħorġu bil-kwiet mis-sala. Umbat, ha, niftaħ il-prezentazzjoni. Mela, aġġornament qasir ħafna sakemm jiċċaq il unnis minn postom u sakemm nixelu l-kompjuter bil-prezentazzjoni. So, ladies and gentlemen, can we move on then to um, the next important... Alex, signori, għu naddu għal-punt eh, importanti li għanna fuq l-agenda, l-punt li jmiss, b'niftu l-ħidma tagħna dwar faj leġislattiv tas-sew importanti. Huwa ta' importanza kbira l-konsumaturi Ewropej u jiena qed nitkellem dwar eh, il-proposta għal riforma dwar ir-regolamenti marbuta mar-roaming tad-data u tal-fuċi. tal tal fuċi tal-networks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobili. Ħafna minnkom naħseb illi ħadmu dwar il-żewġ pakketti tal-roaming li kena qabel dan il-komitat, ħadem flimkien mal-komitat tal- il-komitat inta, il-komitat tal-industrija, sejjer għadu jrid jaħtar rapporter na il-biraħ kellhom prezentazzjoni stess waħda li ser taraw illum. Missur tarava. Eh, tinsab hemmhekk. Skużani, ma stajtx nara, kont qed infittex, kont qed infittxek band oħra. ser jagħmlilna prezentazzjoni dwar l-evalwazzjoni ta' impatt tar-reviżjoni tar-regolament tar-roaming. Kif ta' fuq kienet politika ta' dan il-Kumitat minn dubdejna fil-2009 biex ikonna reviżjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt qabel ma naħdmu, ma nibdew naħdmu dwar il-proposta u hekk ser nagħmlu din it-tarba. U għalhekk ser nistida l-istur ta' Rabella biex jippreżentanna l-evalwazzjoni tal-impatt tiegħu. Intom ukoll għandkom kopja ta' din il-preżentazzjoni. Mbagħad ser nistida is-Sinjura Korola il-rapporter tagħna biex tagħmel xi kummenti ta' ftuħ. Unbat għandna niftħu diskussjoni flimkien ma' rapporters u x-shadow rapporters. Jekk il-kelima l-oħra jixtiequ jitkellmu fissam il-gruppi jistgħu jekk iridu. Lek minn arman zid xejn iktar nixtieq nistieden il-Kummissjoni biex tagħmel l-prezentazzjoni, jekk jogħġbu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning, everybody. Grazie, uh, Grazzi, President, Lodwa odwa tajba l Wata pjaċir kbira li għalin kun prezenti għawnek u niprezentalkom il-proposta għal regolament eh, revidu tal-roaming. Li aħna ressaqna fil-bidu tal-ulju. Kif qed inti l-intenzjoni tiegħi huwa hija nispjega lan raġuni għal proposti tagħna e kif narawhom aħna. U ngħidilkom ukoll dwar l-impatt illi aħna qed naħsbu illi proposta tagħna ser ikollha fuq l-utenti aħarin u fuq fuq min juża roaming. Qabel ma nibda nixtieq nispjega ftit dwar is-suq tal-roaming, tal id-daqs tiegħu u kif inhi s-sitwazzjoni Eh, u l-iżviluppi paragonabli li kien hawn dawn l-aħħar. Meta nitkellmu dwar is-suq tal-Unjoni Ewropea tal-roaming, aħna qegħdin nitkellmu dwar suq li huma dwar 5 biljun euro. It-ħul tar roaming huma madwar 4% tal-tħul tal-operaturi tal-networks tal-mobile. Jekk mbagħad naraw tipi differenti ta' servizzi ta' roaming nistaw naraw illi servizzi tal-vuċi bil-vuċi, il-voice services huma l-akbar maġġoranza ta' dħul. 70% ta' servizzi ta' roaming kollha huma telefonati, huma servizzi bil-vuċi. Dak li huwa interessanti hawnhekk huwa is-sem tal-servizzi ta' roaming, tad-data. Bħalissa huwa stimmat li huwa madwar 20% imma qed jiżdied brata maġla ħafna. U l-suq eh, tad-dejta b'mod ġenerali huwa dak illi għanna nifukaw iktar dwaru fi snin li ġejjin, għaliex qed jiżdied l-importanza tiegħu. Kentejn dwar il proċess ta' reviżjoni rekwizit attwali jgħid il l li tirreveti il-funzjonament tal-regolament sal-aħħar ta' ġunju ta' din is-sena u aħna għalhekk għamilna konsultazzjonijiet pubbliċi bdejna mill-bidu ta' sena safrar ta' din is-sena u għabażi ta' dan aħna formulajna alternativi regolatorji jom mill-qrib u għamilna evalwazzjoni ta' impatt għal dawn l-alternattivi regolatorji. Mbagħad bħala riżultat ħriġna b'dan ir-rapport u l-proposta il ġdida fil-bidu ta' Lulju. Issa jekk naraw biftit aktar reqqa is-sitwazzjoni paragonabli u l-iżviluppi paragonabli fil-suq ta' roaming naraw kif tinsab is-sitwazzjoni bħalissa ta' roaming fil-konfront tal-utenti. Ir-regolament roaming u l-operaturi tal-mobiles u ma' zammew ma' rekwiziti ta' regolament u dan baxxa il-prezzijiet. Lija bxara tajba l-konsumaturi iżda minna ħal-oħra. Minkejja li prezzijiet naqsu naraw li xorta zammew ma limiti regolamentati. U għalek il-konklużjoni hija faċli. Din hija appoġġata bisħieħ mill-partijiet interessati kollha il-kompetizzjoni mhijiex effettiva fis-suq u l-istruttura tal-problemi fil-suq tar-roaming għada tinsab hemmhekk. nistaw naraw l-izviluppi tal-prezzijiet fil-suq tal-vuċi ta' telefonati u ta' data għandi l-ewwel ċarta hawnhekk dwar l-iżvilupp tal-prezzijiet ta' telefonati u tistgħu taraw din il-linja ħamra hawnhekk illi tirrappreżenta l-limiti regolamentati u kif qed taraw dawn huma viċin ħafna l-prezzijiet huma viċin ħafna il-limiti regolamentati dawn il-prezzijiet massimi saru bħal livelli ta' prezzijiet issa għaliex minħabba nuqqas ta' kompetizzjoni l-operaturi m'għandhomx inċentivi biex joffru prezzijiet li huma taħt limiti regolamentati. Bad fiċart li jmiss għanna l-izviluppi tal-prezzijiet tal-data, tal-roaming tal-data. u mażminijiet differenti li bdew mill-aħħar tal-2007. Għal kull kwart l-ewwel żewġ bars jirrappreżentaw il-prezzijiet aħħarin, prezzijiet bl-imnut. U l-aħħar tnejn l-oranġol u l-aħdar jirrappreżentaw il-prezzijiet bl-ingrossa. Minke l-prezzijiet raħsu, tistgħu taraw li l-prezzijiet bl-ingrossa raħsu aktar il-prezzijiet bl-ingrossa bħalissa huma regolamentati il-bħalissa tinsab dik ta' 50 euro iżda f'dan is-suq qegħdin naraw li hemm ftit dinamika kompetittiva u infatti il-prezzijiet tas-swieq huma ħafna taħt dawn il-limiti huma madwar 37 ċentezmu ta' euro iżda fl-istess waqt il-prezzijiet bl-imnut għadhom għolin ħafna. Fuq medja l-konsumatur ħallas aktar minn euro għal kull megabajt għas servizzi tal-data roaming u jekk din hija data offnet il-prezz huwa aktar minn żewġ euro għal kull megabajt. Għalhekk F'termini relattivi il-marġnijiet bejn l-ispejjeż grossa u bl-imnut żiedu. U għalhekk l-operaturi qed jagħmlu profetti kbar, fuq ir-roaming tad-data. Is-slajd li jmiss qed turina l-ispejjeż attwali tal-servizzi ta' roaming. Dawn iċ-ċifri hawnhekk dawn ġejjin minn berek li huwa eh, l-entità ta' regolament ta' regolaturi Ewropej huma jiġbdu id-dejta kull tliet xhur huma jevalwaw illi apparti il-prezzijiet apparti il-prezzijiet huma jevalwaw ukoll l-istruttura tal-ispejjeż u l-istimi tagħhom għall-ispejjeż jindikaw illi għat-telefonati roaming l-ispejjeż għal kull minuta ta' telefonata huma bejn ħames ċentezmi u 8 ċentezmi ta' euro għal SMS eh, jiswilhom bejn 1.5 u żewġ ċentezmi ta' euro għad-dejta eh, huma jonfqu bejn 8.5 ċentezmi u 12 ċentezmu ta' euro għal kull megabyte. U għalhekk jekk wieħed taħallas euro għal kull megabajt jista' jara l-marġnijiet illi l-operaturi għandhom bħalissa fuq ir-roaming tad-data. Jekk umbat naraw l-ostakli ewlenin għal kompetizzjoni, dawn jistgħu jinqasmu Fit tliet kategoriji hemm l-ostakli strateġiċi, l-ostakli regolatorji u l-ostakli strutturali. L-evalwazzjoni ta' l-impatt tal-bitna biex nidentifikaw b'mod aktar preċiż il-partikolaritajiet tal-suq tar-roaming u n-nuqqasijiet tas-suq illi jinsabu fil-qalba tiegħu. In-nuqqasijiet tas-suq huma ta' natura differenti u jikkonċernaw kemm il-livell bl-ingrossa kif ukoll il-livell bl-imnut tas-suq. Jekk naraw in-naħa eh, bl-imnut il-livell tal-konsumaturi memx eh, għazla, memx alternativi fi servizzi tal-roaming. L-ewel net għalix il-roaming huwa komponent wieħed ta' bundle tal-servizzi tal-mobile. Hemm ukoll nuqqas ta' trasparenza il-paragun ta' tariffi, għax ħaġa li tiħdinna ħafna żmien kif il kol nafu għalhekk it-tariffi tar-roaming huma punt wieħed illi huwa inkluż fil-lista tal-prezzijiet twila ma tispiċċaqat. U għalhekk huwa diffiċli li l-konsumatur ifittex isib x'inhuma l-prezzijiet tar-roaming. Aħna nemlu dan jista' jinbidel iżda. Dan jista' jinbidel jekk il-servizzi ta' roaming kunu jistgħu jinxtraw bħala servizz separat, servizz individwali lil mis servizzi domestiċi tal-mobile. rajna xinu ma l-ostakli ewlenin fuq il-level u kol tal-operaturi, il-level bl-ingrossa. L-esklużjoni tal- l-esklużjoni tal-service providers, tal-networks, twassal għal problemi marġinali u kol. U għalek, u li jek atturi jitħlu fissu, jiddu sem fissu għaliex huma ma jistgħux jinnegozjaw direttament mal-operaturi tan-netwerk barranin dwar eh, kontratti marbuta ma' roaming. U għadifiċi diffiċli ma jiksbu wieħed fis-suq domestiku. U dawn il-prezzijiet ikunu marbuta mal-keps regolamentati tal-prezzijiet. Fl-aħħar net situazzjoni kompetittiva tmur allar minħabba l-fatt illi m'hemmx sostitut vera u propju għas servizzi ta' roaming. Hemm alternattivi iżda hemm possibilità illi wieħed juża networks tal-Wi-Fi u juża l-Voice over IP, jew inkella wieħed jista' jixtri SIM card lokali fil-pajjiż illi huwa jżur. Iżda din dawn huma komplikati meta mqablin ma' roaming. Dak li għandu sabiħ roaming huwa li faċli tużah għalhekk il-konsumatur dejr jagħmel dejjem dak l-isforz żejjed jekk huwa irrid juża jew ifittex x'inhu l-alternattivi għal roaming. Għalhekk dawn l-alternattivi ma poġġewx pressjoni kompetittiva fuq l-operaturi tal-mobile u dispożizzjoni ta' servizzi ta' roaming. Huma pal jikkumplementaw, jikkumplementaw b'mod tajjeb iżda ma bidlux id-dinamika kompetittiva fih dan is-suq. Għalhekk għabbażi ta' dan kollu aħna ressaqna proposta proposta illi aħna nemnu illi tixpruna l-kompetittività u tista' tindirizza wkoll il-problemi strutturali li għadni kemm nispjega. Aħna nistgħu insejħula approċċ doppju. L-ewwel net daħħanna bosta elementi strutturali illi jtejbu il-firxa tal għażla tal-konsumatur għas servizzi tal-roaming u kol jiprovdu possibilità għal atturi ġodda illi jkunu jistaw jidħlu fis-suq ta' roaming. Fl-istess waqt, aħna niproponu illi nkomplu nżommu limiti tal-prezzijiet għal periodu tran transitorju qabel ma il-miżuri strutturali jiġu implementati bisħieħ ikunu effettivi bisħieħ u idaħlu l-prezzijiet kompetittivi fis-suq. U għalhekk aħna nipproponu illi nkomplu nżommu l-limiti fuq il-prezzijiet irdu nsalvagwardjaw l-interessi tal-konsumatur. U bħala element ġdid meta mqabbel ma' regolament attwali, aħna qegħdin nipproponu illi indaħlu l-limiti tal-prezzijiet għal roaming tal-data. Rajna li hemm differenzi kbar bejn il-prezz bl-ingrossa, bl-ingrossa u l-prezz bl-imnut. Għalhekk jekk nidħol f'aktar dettal dwar il-miżuri strutturali u nispjegalkom dwar kif naħsbu li dawn il-miżuri jistgħu jbidlu dinamika kompetittiva fis-suq l-ewwel net dwar dan nixtieq ngħid li aħna rridu niżguraw illi s-suq ikun miftuħ għal kull fornituri għal irridu noħolqu l-possibilità biex l-operaturi kunu jistgħu jikkompetu flimkien. U f'dan ir-rigward l-operaturi tan-networks tal-mobile li hemm bħalissa fis-suq skont il-proposti tagħna huma jridu jidu jridu jagħtu aċċess għan netwerk lill operaturi oħra. U wkoll prezzijiet bl-ingrossa regolamentati u għalhekk l-operaturi jkunu jistgħu joffru servizzi ta' roaming kompetittivi. Mbagħad minn l konsumatur aħna rridu ntejbu nżidu l-għażla u l-kuxjenza fost il-konsumatur. U dan rridu nagħmluh billi l-konsumaturi jkunu jistgħu jixtru ir-roaming bħala servizz separat, servizz individwali. dwar l-aċċess bl-ingrossa u l-obbligu marbut ma' dan li għadni kemm insemmi. Hawnhekk naraw żewġ modi ta' kif wieħed jista' jibbenefika mill-applikazzjoni tal-aċċess bl-ingrossa. L-MVNOs, l-attur il-ġodda jew kull min irid jagħti servizz ta' roaming lill-utenti aħarin dawn jistgħu jinnegozjaw, jistgħu jiksbu pat ta' network mill-pajis illi u ma jishtiqu joperaw minnu u ma jistaw ukoll jiksbu eh, din id-dil mill-pajis ospitanti. Naħseb li għal aħjar soluzzjoni għal atturi żgħar l-iktar. Mbagħad eh, bekk jista' jkollna operaturi pan-Ewropej L-ewwel parti tal-miżuri strutturali kienet l-applikazzjoni tal-beħ bl-ingrossa. Issa għandna l-unbundling li għattini parti. Għaliex neħtieġu t-tieni parti? Għanna neħtiġu għadin it-tini parti għalix l-acċess bl-ingrossa wahdu jamra diffiċi li wieħed jidħol fis-suq. Qed nitkellem dwar l-MVNO sewnek. jekk dan ma jkunx prezenti fis lokali għabbażi ta' deals kummerċali, jekk huma biss ikollhom l-ftajjem ta' roaming, imma jekk wieħed ma jkunx jista' jixtri s-servizzi ta' roaming mod separat mis-servizz domestiku huwa diffiċli illi l-operatur alternattiv jidħol fis-suq huwa jista' jagħmel hekk billi jipprovdi l-sim cards tiegħu u mbagħad kollok din il-problema li toqgħod tibdel is-sim cards meta inti qed iċċempel ġewwa pajjiżek u meta inti ssifer. U għalhekk ir-roaming għandu jkun possibilità li jinxtara b'mod separat u għalhekk neħtieġu l-unbundling. Fir-rigward ta' dan huwa importanti li naraw illi il-konsumatur huwa sensittiv għal servizzi ta' roaming ta' data b'mod partikolari, kieku l-konsumaturi ma kienux ma kienx interessom il-prezzijiet għalhekk kien ikun diffiċli li wieħed jidħol fis-suq. Għaliex wieħed ma jridx qabel il-prezzijiet. U għalhekk għall-atturi l-ġodda jkun diffiċli li huma jiksbu il-konsumaturi, jattiraw il-konsumaturi. Iżda jekk naraw l-aħħar statistika li għandna l-konsumaturi jinteressom mill-prezzijiet ta' data roaming. U għalhekk jekk ikun hemm offerti interessanti jekk aħna noħolqu possibilità biex indaħlu dawn l-offerti, aħna konvinti illi il-konsumaturi sejrin qablu l-prezzijiet u sejrin iduru lejn fornitur tal-servizz illi jiġbidhom. U għalhekk ikun faċli biex il-konsumatur jibdel il-fornitur tiegħu u dan joħloq pressjoni fuq l-operaturi attwali biex huma jikkompetu joħloq prezzijiet kompetittivi. l-operaturi attwali jiridu jirreagġixxu u għalhekk ikollhom ibaxxu l-prezzijiet tagħhom. Dwar l-unbundling, din hija xi ħaġa li trid issir bir-reqqa. Trid tkun faċli għall konsumatur li użat tkun user friendly, trid tkun faċli li utent jaddi għal fornitur alternattiv ta' roaming u għandu jkun faċli biex l-operaturi joffru s-servizz hemm bżonn ta' trasparenza kbira. Fil-proposta tagħna aħna ressaqna soluzzjoni teknika u waħda. Ja soluzzjoni fakultattiva, jista' jkun hemm modi oħra kif l-unbundling jista' jiġi implementat. Iżda soluzzjoni li aħna nsemmu fil-proposta tagħna hija marbuta mal-Double IMSI Solution. Fl-istess SIM card il-konsumaturi kollu żewġ eh, fornituri wieħed għas-servizzi domestiċi u liħor għas-servizzi ta' roaming tiegħu. Walek ma jkunx hemm għalfej biex ma jkunx hemm għalfej wieħed joqgħod jibdel il kart tas SIM tiegħu. Dan huwa importanti biex il-ħaġa ssir waħda faċli għal konsumatur Kif diġa semmejt fl-istess fl-imkien mal-mizuri mal strutturali aħna irdu nżommu il-limiti fuq il-prezzijiet għal perjodu transitorju qabel mal-miżuri strutturali jitħlu fis-seħ bisħieħ. Irdu niżguraw l-istabilità u kol li jkun faċli l-operaturi jbassru is-sitwazzjoni. Irdu nżguraw ukoll il-protezzjoni tal-konsumatur. Fil-proposta tagħna aħna ngħidu illi dawn il-limiti fuq il-prezzijiet ta' salvagwardja irdu jinżammu sal-2016. Dan għandu jinkludi wkoll il-limiti fuq il-prezzijiet tal-roaming tad-data għaliex 2016-2016 għaliex sa dak iż-żmien il-miżuri strutturali sejrin ikunu daħlu fis-seħ bisħieħ. L-unbundling, il-beħ separat tal-servizzi tal-roaming, kif spiegajt qabel, dwar dan aħna nejdu illi l-industrija għanda sentejn biex timplementa. Aħna nemnu illi din ser titħol fis seħħ sa nofs is-sena 2014. Umbat, minna għandu jibbenefika bisih il-konsumatur. U importanti li f'dan il-kuntest naraw illi jekk ikun hemm teddida kompetittiva illi tidħol fis-suq, jekk hemm soluzzjoni illi tippermetti atturi ġodda li jidħlu fis-suq jew inkella atturi aggressivi illi kompetu fis-servizzi tar roaming, spiss dan iġiel l-operaturi attwali illi jirreaġixxu għal din it-teddida kompetittiva, jirreaġixxu diġà qabel ma' soluzzjoni teknika titħol fis-seħ. U għalek aħna ma naħsbux illi għanna nistennew sal-2014 qabel ma nibdew naraw il-prezzijiet jonqsu. Jina ngħid illi dan għandu diġa jibda jiġri minn qabel. U għalek aħna fiduċjużi li l-2016 huwa il-waqt fejn issu diġa jibda jindikanna l-iżviluppi dinamiċi illi jista' jkun hemm Iżda, jekk dan ma jiġrix, aħna qegħdin imbasru reviżjoni sħiħa tar-regolament tar-roaming fl-2015 meta aħna nkunu nistgħu nevalwaw jekk il-miżuri strutturali kisbux ir-riżultati mixtieqa u hemmhekk imbagħad nkunu nistgħu nevalwaw l-elementi kollha tar-regolament. U għalhekk għandna din is-salvagwardja biex jekk l-affarijiet ma jimxux kif aħna qegħdin nemnu illi sejrin jimxu fl-2015 aħna nerġgħu nevalwaw il-sitwazzjoni kollha kemm Issa, dwar l-evalwazzjoni tal-impatt, fir-reviżjoni tagħna, aħna sħaqna dwar bosta alternativi għal regolament revedut. Aħna evalwajnijom f'termini kwalitativi Umba ta' bazi tal-evalwazzjoni ta' kwalità, aħna għamilna analizi aktar fil-font u evalwajna wkoll l-impatti soċjali fuq il-konsumaturi u l-utenti aħħarin. Aħna wkoll rajna x'numa l-ispejjeż ta' implementazzjoni minna l-oħra. l-alternativi li trattajna konsidraw illi aħna nżommu l-approċ li għanna palissa. Mbatrajna u kol miżuri li jinkludu l-miżuri bl-ingrossa biss u l-miżuri ta' trasparenza. Aħna trattajna wkoll ir-regolament tal-ispejjeż ta' roaming ta' data. U ndirizzajna wkoll approċċi differenti bbażati fuq l-aċċess. Kenna sensiela sħiħa ta' alternattivi u wara l-ewwel analiżi wara l-analiżi preliminarja aħna ħriġna b'ħafna alternattivi hawnhekk se nippreżentalkom tlieta. L-ewwel waħda hija li aħna nkomplu għaddejjin bl-approċċ attwali bil-limiti fuq il-prezzijiet li għandna bħalissa din l-għażla tinsab hawnhekk għal raġunijiet eh, ta' paragun għaliex ovvjament eh, irridu naraw prestazzjonijiet relattivi u l-approċċ attwali joħloq bażi tajba. U aħna rajna l-alternativi meta mqabla mal-bażi li diġa għandna. It-tieni għażla hija l-approċċ ta' limitu fuq il-prezzijiet. Veru propja, iġifir illi aħna nirregolamentaw il-prezzijiet bl-imnut skont dawk bl-ingrossa. U għalek approċċ iktar strett fir rigward ta' l-ispejjeż ta' roaming It-tielet alternattiva hija li aħna naqdu l-miżuri strutturali u l-limiti ta' salvagwardja fuq il-prezzijiet. Jekk naraw l-prestazzjoni eh, ta' kwalità u l-evalwazzjoni ta' dawn it-tlet alternattivi, nafu diġa għall-approċ attwali illi memx trasferiment ta' tnaqqis fil-ispejjeż tal- l-aċċess bl-ingrossa u jkun diffiċli li l-MVNO si kompetu fissu għaliex dan joħloq differenza fl-ispejjeż bl-ingrossa. Umbat il-limiti fuq il-prezzijiet veru propja dan jista' jagħti prezzijiet tajbin għall-utenti kollha, għall-konsumaturi kollha, u għalhekk huwa approċċ attrajenti ħafna, iżda għandu effett temporanju dawn il-benefiċċji ser jibqgħu hemmhekk biss sakemm ir-regolament idum hemmhekk u dan mhux ser joħloq, mhux ser jindirizza il-problemi strutturali fis-suq, mhux ser ittejjeb is-sitwazzjoni kompetittiva fis-suq. Fl-aħħar net il-miżuri strutturali u il-price caps ta' salvagwardja. dawn ser ikollhom impatt fuq il-kompetizzjoni, ser joħolqu l-possibilità illi atturi ġodda jkunu jistgħu jikkompetu, ser iżid il-firxa ta' għażla l-konsumatur u fl-istess waqt ser jipprovdi soluzzjoni ta' kompetizzjoni sostenibbli mingħajr il-ħtieġa ta' regolamentazzjoni fuq medda twila ta' żmien fuq il-prezzijiet. Imbagħad dwar l-impatti ekonomiċi fuq il-welfare soċjali malaj malajr Naddija slajdi mis illi turina l-impatti ta' welfare soċjali hawnhekk tistaw taraw illi il-limiti fuq il-prezzijiet disċiplinat ser minnu ser jibbenefikaw l-aktar il-konsumaturi dan huwa evalwat għal perjodu 2012-2014 1.4 biljun euro meta mqabbel ma' xenarju bażiku, xenarju attwali fejn aħna inkomplu mixjin bl-approċ li għanna. Soluzzjoni strutturali u diverġenzi ta' salvagwardja f'din il-tabella li għanna naraw il dwar dan il-riżultati mhumiex daqshekk tajbin daqs ir-regolamentazzjoni disciplinata fuq il-prezzijiet. Iżda huwa importanti illi ngħidilkom illi dawn huma evalwati għabbażi tal-prezzijiet, eh, tal-limiti tal-prezzijiet, ta' salvagwardja. L-effetti jistaw, jistaw nibdew narawhom qabel l-2014. U għalek din l-istima ta' 1.2 biljun euro huma biss stimi konservativi fil-verità ser ikun aktar ta' beneficju għall-utenti. Dan ukoll ma jqis l-ispejjeż ta' implementazzjoni li parti importanti immens. Aħna qed nevaluaw għas-sitwazzjoni teknika illi semmejna fil-proposta tagħna il-sitwazzjoni, il soluzzjoni eh, imsi doppja dinja eh, bazata fuq dak li ċevejna mat l-industrija u aħna qegħdin nevalwaw illi l-ispejjeż ser ikunu 300 miljun euro fuq il-livell ta' industrija fl europa u dan ser kun qed jirrappreżenta anqas minn 10% ta' tħul ta' roaming annwali jew inkella 0.2% ta' dħul annwali totali dan ser ikun din ser tkun spiża ta' tarba ovvjament meta wieħed jimplementa wieħed ser ikollu dan il ħallas dan il-prezz bħal mm, regolament bil-xok li għanna bħalissa l-istess ħaġa tapplika hemmhekk fejn l-ispejjeż isiru ta' darba wieħed jinħasad bil-kont darba. Bħala soluzzjoni din se tkun waħda fuq medda twila ta' żmien u dan eh, dawn il-flejjes jinqasmu fuq perjodu itwal ta' żmien u għalhekk aħna fiduċjużi li dan huwa investiment. Investiment illi ta' min jagħmlu. Nixtiequ nisħu li dinja sitwazzjoni soluzzjoni teknika waħda biss jekk hemm soluzzjonijiet oħra li ma jiswewx daqshekk flus, aħna ovvjament ninsabu ħerqana illi nitrattawhom jekk hemm alternattivi huwa importanti li dawn l-alternattivi jagħtu l-istess benefiċċji jiffaċilitaw l-atturi ġodda fissu u wkoll jagħmlu l-għażla tal-konsumatur waħda aktar faċli. Fl-aħħar net l-evalwazzjoni ġenerali, il-miżuri strutturali fil-konfront tal-approċċ tal-limiti fuq il-prezzijiet, Din il-proposta ser iġib aktar kompetizzjoni, ser tagħti aktar għażla lill-konsumaturi u kol ser ikolla effetti dejjema u ser toħloq ambjent regolatorju stabli. Grazzi tassew, grazzi sur President. Jena lest illi nwieġa pal xi mistoqsijiet jew xi kurzitajiet illi jistaw ikolkom. Grazzi ħafna. Sur Ferre kienet utli ħafna U fċertu kazi, fċertu uh, lati kienet iktar uh, komplikata minn dik ta' qabilla aktar komplessa, speċjalment din l-idea tal-price caps u li wieħed inaqqas il-marġni tal-operaturi li inti kif urejtna f'ċertu każijiet hemm marġni ġenerużi ħafna differenza bejn il-bejja pereżempju ta' l-imnut u l-grozza. Għandna wkoll dawn is-soluzzjonijiet strutturali billi ma jaqqax kompletament taħdan il-kumitat biss, però jinteressana anki il-kalendarju kemm nistgħu naġlu biha din dan il-suġġett. Issa għandna reporter biex jifta' diskussjoni, jifta' diskussjoni, meta għandna shadows ma fxekkaw xi ħadd li jitkellem ukoll. Iva, professor Correa de Campos, jina jafnajt kantejn u koll għax kont xadow qabel ta' dan il-sujġet. Imma naddi l-ewwel rapporter. Iva, grazzi. Għal din il-prezentazzjoni interessanti kif għal Melkim. Għat irridu naqsmu koll il-ħidma tagħna ma' ma komitati oħra ma jisir mux imko biss. Aħna għan itkelmu dwar il-kalendarju, għaffajt l għanda xaqsum għall-informazzjoni għal-konsumatur. U fil-fat ek ħan nibqaw namlu, ek ħa naqsmu xol. Aħna l-kap tal-komitat ewlieni bħalissa. Smajt imma l-komitat li ħorat ma ħatrux rapporter. Fil-rebija konna ħdimna dwar l-ewel Eh, Radio Spectrum Policy Program Ewropew u bħalissa qed naraw li traffiku qed dejjem jiżdied qed naraw dejjem iżjed ċittadini li għandhom smartphones u għandhom iżjed jużaw il-mobile. Però ħadd ma jista' jiġħad li tariffi tar-roaming mhumiex U ma jiena. jina smajt b'nies illi marru vaganza f'pajjiż ieħor Ewropew u imbagħad insew jitfaw jitfgħu jitfu roaming u jirċivu kontijiet ta' eluf ta' ewri. Għalhekk dan regolanti fuq il-roaming huwa ħaġa li aħna nilqawha ħafna. Ħajkunu ċittadini u n-negozji Ewropej li benefikaw mir regolamenti li jagħmel il-miżuri neċessari. Bla dubju fil-ħarifa ħankun għadden niddiskutu dawn il-miżuri illi jindirizzaw il-kustjoni tal-kompetizzjoni u li eventualment jef anki irraħsu il-prezzijiet tal-roaming. Jena kontenta ħafna li qed naħdem fuq dan id-dossier u ovvjament issa nistenna li nisma' minn għandkom. Grazzi ħafna, Signora Korda. U naddi l-ewwel għas-Sinjura mosa Grazzi grupp SND għaddu ma ħatax Shadow u għalhekk qed nitkellem biss fismi bħalissa. Grazzi għal prezentazzjoni interessanti ħafna. U naħseb li jiva importanti li nagħmlu xi ħaġa bil-problemi strutturali fis-suq. Din hija ħaġa li nilqawha fil-fatt. Pero naħseb u koll ġuħdu konsiderazzjoni l-utenti finali ġifir konsumaturi. Kif qalet rapporter ħafna minna għadin nirċivu emails minn nies ċittadini f'pajjiżna illi inkwetati ħafna bl-ispejjeż enormi li tella u l-kontit enormi li tella ma tiżaw ir roaming Għalhekk importanti ħafna nagħmlu xi ħaġa illi ma toqgħodx titlob il-konsumaturi jagħmlu ħafna għażliet għax mhux se jagħmlu għad il-ħaġa. Ħafna nies isifru darba darbtejn fis-sena u mhux ħajoqogħdu jibdlu il-fornituri tas servizz minħabba roaming. Ne, mhix realistika. Aħna illi nsifru spiss, forsi nagħmlu għad il ma ħafna konsumaturi mhux ħajċċettawha. Għalhekk importanti illi nindirizzaw ħtiġijiet tas-suq. Irid ikollna miżuri strutturali iva imma ċerta naċċertaw ukoll il-konsumaturi. Ma jispiċċawx ikollhom komplikazzjonijiet ta' għażliet xiamlu. U iva naħseb perskep hija ħaġa tajba. Importanti li konna dawn iż-żewġ elementi u Irdu nibdlu l-istruttura tas-suq, però fl-istess ħin mhux biss nisalvagwardjaw il-price caps imma jkollna price caps ta' veru u mhux biss fil-beħ bil-grossa manki għand l-utent finali għax dawn huma il-benefiċċji li jista' jara il-konsumatur u min jaf forsi imbagħad ikunu f'pożizzjoni aħjar jew lesti iżjed li jagħmlu l-għażliet. Nisab laqwa parili nistanati li ċittadini li kalmuni fuq dan il-qasam u għajt fatt itfu telefon meta s-sifru. Dika laħja ħagġa l-iktar ħagġa dillom, pero mux suppost jena nejdilom dal-affarijiet edha f-pozizjoni li dina bitweġiba bis nistanati fl-Unjoni Ewropea. Għalek naħseb li tkun interessanti ħafna din id-diskussjoni u jena ċertament ħanku għeta neħu sem fih. Grazzi. Grazzi ħafna għal dawk il-remarki relevanti ħafna. Sur Ekstrom. Grazzi. Naqbel ma' kummissjoni u l-appro ġenerali ta' kummissjoni u l-kellima ta' qabli. Iva, hemm falliment ta' suq totali hawnhekk. Sfortunatament iva, importanti li nirregolaw, imma importanti wkoll niftakru li dina mhix kwistjoni ta' telecoms biss. It-telecoms huma jippermettu li suq internu n-negozju jaħdmu tajjeb jekk il-negozjanti ma jistawx jużaw dawn is-servizzi meta jisifru marru pajjiżi oħra, allura is-suq intern ma nistawx qasbis jeżisti tkun redikola li nitkellmu dwar is-suq internu mbagħad ma jistax ikun hemm komunikazzjoni. Fuq il-telefonati u l-SMS jiena ma naromx esaġerati il-prezzijiet, però Il-roaming, Iva, emmek Iva, emmek esagerati. Il-konsumaturi li sifru u jirċivu konta xi 7000 euro u bażikament dak kull ma għamlu xellu t-telefon. Għalhekk ċertament iva il-keps huma neċessarji. Imma dawn il keps fortunatament mhux se jkunu bizzejiet. għaliex il keps huma kalkulati bil-megabytes il l hija ftit ħafna. Asna fjek għandhom xintużaw fil-fatt. L-unità relevanti l-lum il ġurnati hija l-gigabyte 1000 megabytes statistika minn sena ilu li rajt f'artiklu ta' gazzetta huwa illi tipikament aħna nużaw nofs gigabajt fix-xar. L-ispejs ta' produzzjoni għal trasferiment ta' gigabajt fil bejn il mobajt hija ta' dollaru. Ejja ngħidu euro sawa, għax kważi l-istess ma għandek euro għal kull gigabajt. Mela, għedin nitkellmu dwar. Pero il-prezzijiet issa huma 50 ċentezmu għal megabajt u jispiċċa għedin nitkellmu għalek għal 500 euro għal kull gigabajt. Iġifiri, il-price caps huma forsi mira sajba ma mista jkunu bizzejet, mista jkun għadin jgħinu Jiena nipproponi għalhekk illi il-caps e kalkulati fil-gigabyte għax dik hija l-unità rilevanti llum il-ġurnata, mbagħad iridu naraw. Ir-realtà, idu kunu realisti. Għax l ġataw smartphones tal-aġġeb vera tajbin, utli, immens għal konsumatur, għal negozjanti, imma ma tistax tużom il London Transport, per eżempju, għandhom applikazzjoni eccellenti għall-iPhone, tista' jkollok jiġifieri eh, l-kalendarju l-iskedi kollha, servizzi kollha. Imma x'jiswa illi inti jkollok sim card barranija? Għax huwa ħafna iktar faċli taqbad taxi, inti sejjer fejn ti sejjer milli tidħol fuq l-iPhone u taċċessa din l-applikazzjoni jekk tkun turist, per eżempju. Għalhekk naqbel ma' Kummissjoni, Iva, riformi strutturali u eh, price caps, però b'tali mod li s-suq jinfetaħ illi natu opportunitajiet l negozji tagħna. Għax inti kollok per eżempju kep illi tiswa ċentesmu tal-euro għal kull megabajt. U dan xorta jwassal għal marġini ta' profit ta' 1000 fil-mija, iġifiri jekk inti ma jirnexxilekx tmexxi negozju fejn qed taqla 1000 fil-mija ta' profit, allura ma nafx għalx qed tagħmel fin-negozji. Fin-negozju. Grazzi tal dik l-opinjoni ta' esperts emmek, Sr. Tun. Grazzi ħafna u naqbel ukoll mal-kellima ta' qabli. Ilna nitkellmu ħafna dwar iċ-charges ta' roaming u ħankomplu f'ħafna kumitati u niddiskutu fuq żewġ livelli. Għanna livell filosofiku, politiku u livell tekniku. U dan il-livell politiku għandu xaqsam mal-Unjoni Ewropea, mas-suq intern, mal-kontinent bla frontieri Mbagħad hawnhekk fir-roaming din ir-realtà virtwali għandna daw il-frontieri u daw il-frontieri iweġġaw. Din id-deċiżjoni diskussjoni politika jew għandna Ewropa waħda jew inkella m'għandniex. Il-frontieri għamluhom l-operaturi u mhux biss imorru kontra l-idea ta' Ewropa waħda imma jmorru wkoll kontra l-idea tas suq waħdini u l-idea tal-internet, xanna ma nistawx profit, ikona Profit mis servizzi kollha tal-internet fejn il-ħin kollu kollu għaddejn ir-reklami ti tmur f'ħanut tixtri xi ħaġa mbagħad biex tuża s-servizz li tina possibilità li naraw jekk id dar jiġinix orħos. Imma li tmur id-dar u tuża dan is-servizz jispiċċa jiswik iżjed milli kieku tixtriħ ma siħar. Għas-sikurta tagħna ma nistax nużaw l-iPhone tagħna ma nistgħux imorru f'belt u orientaw ruħna bl-applikazzjoni tal-iPhone għax jiġi oli wis Ħlif għan numru 112 li huwa bxejn imma li ma jaħdimx kullum kien kif indunajt jiena das-sajf. Meta niftħu u nużaw l-internet fuq l-smartphones tagħna ma nafux. Kemm ħanħalsu u din il-problema għax inti ma tafx. Kemm qed niżel informazzjoni, l-ammont ta' informazzjoni li qed niżel. Il-kwalità tal-istampa li qed nissel hija għolja jew le għandek film jekk qed niżel film allura diżastru. Mandekx din il-possibilità li inti tiddeċidi kemm tixtieq tonfoq. Naqbel ma' proposti li għattamenti, per nasab li huma eh, komplikati wis, forsi xieħa issa, imma jekk jina ħarid noqgħod nażel fuq dil unbundling jina naf għandi affarijiet oħra x'nagħmel milli nuqot nifli l-prezzijiet u nara u nqabbel tina hija ħaġa li trid tkun iktar user friendly u user friendly wkoll għal nista l-età tiegħi li għandhom smartphone. L-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid. Li jiena kuntent ħafna li qegħdin niddiskutu din il-ħaġa li l-koll naqblu illi huma ċittadini infushom il qegħdin jitalbuna biex nagħmlu xi ħaġa dwarha din għax l-internet qed nużaw dejjem iżjed. Mela, nixtieq ngħid. Bħalissa għandna presidenza Pollakka u ġiet organizzata um, konferenza li jisima Rome Without Roaming Charges. U dina ħassir għawnek f'din is-sala f'din il-parlament fit u kwart u ħan id-diskutu għalfejn il-roaming charges għallum daqseb koljien. U il-presidenza Polakka għanda proposti biex nejtek pjuttost koraġġużi għawdaċi ġifiri ħan l-opportunita biex nistedinkom għalija. Issa għanna tlet kellima oħra nklus jena ġifiri nridu nħaffu ftit. Irridu diskutu kol impatt evalwazzjoni, pero bla dubju aktar man Jaddi żmien il-qudiem ikollna żjed ċans biex ninfluwenzaw ir-rapport tas-Sinjura Kornin. Sur de Campos, grazzi. Dina kiena prezentazzjoni tajba ħafna, jiena napprezza tassew u qed nitgħallem ħafna s fuq dan is-suġġett illi għal ħafna minna huwa diffiċli. Hawnhekk m'għandniex monopolju pur biex ngħidlek, imma kważi hemm qegħdin. L-għażliet tagħna huma dejjem eh, u d-deċiżjonijiet tagħna dejjem eh, eh, ta' terza kategorija qatt ma jkunu perfetti. Għaliex nfakkarkom hawnhekk li ħafna minna konna għamilna kampanji fil-pajizi tagħna u użejna il-roaming bħala eżempju, il-price capping bħala eżempju u dana resaqni ħaħna bħala argument qawwi. Għalhekk rridu naħdmu f'dan il-qassam da' suġġett u kif diġà u ukoll daw is-soluzzjonijiet strutturali li jidhru li huma attrajenti għavolja diffiċli. Hemm ukoll soluzzjonijiet intermedjarji jew għall-inqas inqasazzjonijiet li kieku aħna nistgħu nużaw. Kumpanija tal-ilma f'pajjiżi għal inqas ma' kif oħrajn għandhom sistema ta' allerta speċjali li l-kumpanija tagħmel lill-konsumatur jekk ikun hemm użu eċċessiv tal-ilma l-biċa kbira għax ikun hemm lik. Per eżempju f'postijiet ta' villeġġatura biċa kbira. Għaliex ma nagħmlu xi tip ta' obbligu bħal dan lill-operaturi illi jekk il-kont ikun qed jitla' u b'mod eċċessiv huma jarfu l-konsumatur. Ma ħsibx li tiġi tiswihom ħafna bil kidaħlu din is-sistema. Imbagħad għandi mistoqsija teknika, skużawni tal-nuqqas tal-fin tiegħi meta preżentatur tkellem dwar l-unbundling u tkellem dwar il-fatt li dan irid ikun user friendly u għalli li tikollu, e, kuħat tukollu numru wieħed tat telefon jiena personalment għandi żewġ numri tat telefon ma nħax għosku għeddu li tukollu wieħed biss. Dana kollu huwa kompatibbli ma dan is-suġġeriment tal-unbundling tiegħek huwa faċli jew hemm ċertu diffikultà involuta mistoqsija din. Grazzi lilek, Signor Rojtova. Grazzi, President, jena u koll nishtiq. Nirringrazzja il signor Rappresentatu għal prezentazzjoni nishtiq nfakkarkom daqxejn li ħames snin ilu kellna diskussjoni serja biex naraw jekk nistgħux nirregolaw il-prezzi tas-servizzi tar-roaming. Il-prezzijiet in ġenerali, dak iż-żmien il-fornituri tas-servizz kienu qalulna jekk nintroduċu l-price cap summa. ikollhom ehm, iżidu prezzijiet ta' servizzi oħra biex jiġbru l-istess ammont ta' flus. Għalhekk hemm mistoqsija tiegħi din. Intom tasbu illi il-fornituri ta' servizz ħajkunu għadin fil-fatt iżidu l-prezzijiet hekk għamlu meta aħna introduċejna price caps u x'sar minnhom dawk il-fornituri ta' servizzi li kienu qegħdin jgħidulna li ħajfallu jekk jekk nagħmlu price caps fuq ir-roaming. Ħaġa oħra. Palissa, Fis-suq hemm obbligu dwar eh, trasmissjoni tal-ADSL ġdida din. Aħna fir-Repubblika Ċeka għandna esperjenza f'dan il-qasam għaliex il-metodu illi wieħed jippermetti il trasferiment lejn fornitur ieħor idum jiswilek xi ħames ġimgħat meta inti tgħaddi minn servizz għal ieħor Domt ħames ġimgħat biex ksibt is-servizz lura u għamilt il-menti ma kontx unika waħda li ġrat li din il-ħaġa biraħ taħt il-mailbox tiegħi u hemmhekk sibt itra fejn għalfitni illi l-internet tiegħi il-broadband huwa żewġ ċewri iksaroli mingħajr ħadd qatt ma staqsini jekk jiena ixxa naċċetta din iż-żieda tal-prezz u ma qaluli li s-servizz tal-internet tiegħi ħajkun ta' kwalità aqwa. Imma meta rajt l-aħbarijiet ta' Repubblika Ċeka fuq l-internet il-biraħ jiena ħassejt li kwalità isa naqset mhux żdiedet Għalhekk nasab li hemm bżonn nifukaw fuq l-analiżi ta' kif l-affarijiet jaħdmu fir-realtà u kif il-fornituri tas-servizz jirreaġixxu meta huma suppost jilliberaw in-netwerk għal fornituri oħra. U x'ħajfisser dan għal konsumatur. L-esperjenza tiegħi hi illi fl-aħħar mill-aħħar inti dejjem tispiċċa tmur lura għand il-kumpanija tiegħek għand fornituri ta' servizz tiegħek għax m'għandekx il-ħin u l-enerġija biex toqgħod fittex li huma l-fornituri l-oħrajn u biex toqgħod tibdel minn wieħed għal ieħor. Jiena naħseb li ħafna nies laqas biss ehm, jippruvaw jagħmlu għad il-ħaġa. L-intraprenditur il-roaming huwa iktar importanti milli jibbatu messaġġ bil-mobile Aħna qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa li ħandha insolvuha sal-2015 imma onestament naħseb li jkun tard wis għaliex aħna is-swieq qegħdin juruna illi suppost għandna nkunu qegħdin nantiċipaw eh, l-avvenimenti u immexxu aħna. Il fatt li l-volum dejta ikun żgħir huwa minħabba li li jiġri illi kultant dak li kun jiftaħ l-internet l-email tiegħu fuq il-mobile imbagħad fl-aħħar tax-xahar isibu kont bir-roaming. Jaff li fl-aħħar mill-aħħar in-nies jibdew jużaw iżjed is-servizz u jwassal għal tnaqis fil-prezz dak li jkun jibda jagħmel iktar il-qalb jużom jekk il-prezzijiet jonqsu. Jiena nixtieq ngħid li kummissjoni li ħaġa importanti għandek mhix il-price caps imma li nagħmluha ċara lil konsumatur eżattament x'inhu l-prezz qabel ma jużaw is-servizz bl-istess mod li konna nagħmlu għal roaming eh, meta ċempel. Jiġifieri il-fornitur eh, tas servizz iniżlu fuq il-website tagħhom jgħidu 1 gigabyte tiswa daqsek ma dan il- eh, ma dil kumpanija ma kumpanija l-oħra gigabyte tiswa tant. Ħalli dak li jkun ikun jista' jkun jaf kemm ħajjon fuq flus meta jixel l-internet. Xi kummenti minna ħadd jgħid mod mod partikolari ħin indirizza s-Sunjur Rajta fa' dik diġà teżisti jekk l-operatur tiegħek mhuwiex qed itik l-informazzjoni, allura mhux qed iżomm mal-regoli ta' dan il-Parlament. Jina ta' mur pajis ieħor dejjem nirċievi eżattament kemm ħa jiswik biex iċċempel biex tuża SMS biex eh, tuża roaming din tiġa teżisti. U biex nwiġġab mm, għal dak li qal is-sur de campus, aħna hawnhekk f'dan il-kumitat irridu l-operaturi kollha huma rekwiżiti illi jikkappjaw il-prezz u l-ammont minħabba prezzijiet jikkapjaw id-downloads għal 15 il-megabyte. U skont l-operatur tiegħi jiena inħallas 3 euri għal kull megabyte. Ġifir dan huwa il-punt ta' tluq biex qed nikkritika, sempliċement qed ngħid li suppost irridu nifmu dak li tiġajna xinna niksbu. U li ħarġu minn dan il-kumitat, ġifir jekk tissottavalutawx dak li tiġarna xinna namlu. Ġimmi s sinjura Tunisse kolla laqa, l-ewwel għandek trid taċċerta illi n-nies l-ewwel jaqraw il-messaġġi li jirċievu fuq it-telefon. Jiena naqbel kważi perfettament ma laqalt t sinjura xalda mawzer, fat jibqa' illi bil-ġenerazzjoni ġdida tal-smartphones qed isir dejjem iktar faċli biex dak li jkunu kollu aċċess għad-data. U l-ġeġġeq eh, din isiru dejjem iżjed faċli biex tużom. il paradossa situazzjoni i illi ma tinti tuża n-netwerk tiegħek dana kollu jaħdem imma mbagħad meta tassifer titfiħ. U għalhekk faċli biex tuża dawn l-smartphones u f'pajjiżi u nasab f'oħrajn ħafna nies ħajkollhom servizz all inclusive u brata fissa biex bekk ma jinklu ma' Eh, kollon xarfej jinkwetaw għax ħafna nis laqas biss jaqbżu jew jaslu viċin tal-limitu tad-data li jista' jniżżel. U jiena nista' naqbad nidħol nara eżattament kemm niżilt u laqas nista' naqbad u nagħmilha issa 30 sekonda kollox u laqas biss inkun viċin tal-limitu. U jiena meta nsifer nitfi data roaming. Meta wieħed jaħseb fuq l-avvanzi ta' teknoloġija, Irridu ngħidu kif nispiċċaw sitwazzjoni fejn in-nies kollha li qegħdin jinvestu f'dawn id-data li jedaqsek faċli biex taċċessa minħabba prezzijiet esagerati ma nistax nużajjena. Il-problema li għanna bil-price caps bħalissa ma dak huma proposti tekniċi ħafna u naħseb li aħna f'termin ta' dan id-dibattitu jdu naħdmu mal-Kummissjoni sabiex namluwa user friendly din. U din hija l-ewwel kritika li għandi jiena għal l tempata għaliex fil- Għannek għanda raġun, Signora Rojtova, għandek għanna bżon iħdu azzjoni, xħedin nitkellmu fuq l-2015. Importanti li għalet il-Kommissjoni bħala tentativa biex insolvu problema, forsi il-Kommissjoni msekola ċans twieġa pemmejna naħseb li il-prezentazzjoni kienet waħda maħsuba tajba għax berek fi fat kienu għamlu prezentazzjoni l-Komitat tal-Industrija l-Bira u għana għanaddulkom kopi ta' dan il-rapport għaz nisaw taraw. U għonek rajtu dik il-ċifra ta' 300 miljon u dan għawma nitkellmu fuq il-regolaturi nazzjonali u ħadd minna ma jaf laqas nasib il-Kummissjoni x'ħajkunu l-ispejjeż u laqasek kienx teknikament fattibli u laqasek kux ħatkun faċli biex tuża. Iġifiri naħseb li s-soluzzjoni strutturali huma importanti, però naħseb hemm ħafna iżjed xi isir fuq dawn is-soluzzjoni strutturali. Kif nara ħaġa jien li suppost qegħdin nħarsu lejn sanzjoni oħra u naqis tal-price caps fil-tasin nużaw miżuri faċli għal l-utenti u soluzzjonijiet strutturali. Il-problema, professor Kola de Kampaċ, mux il-monopolju, imma il-fatt illi l-struttura tas suq miex pozizjoni illi jaħdem. ħafna operaturi jemmek. Imma kif qalet il-Sinjura Xaldemosa, kemm hemm nies li jridu jqogħdu jqablu u ifittxu prezz ma ieħor sempliċement biex jisifru darba f'sena. Għax ħajt ġimbat li rridu namlu għal nisforza l-operatura nfushom biex jaffruna pakketti differenti. U din hija tiġa qed tiġri pereżempju jiena radni kif irċevejt li biex ndawlhom via data ħaj jiswieli tlet euri eh, għal 1 megabyte ta' data. Imma jekk irrid u għandi offerta, hemm offerta li nista' nħallas 3 euri għal 30 megabajt l-importanti ju li tagħtu każ il-messaġġi li turċivu fuq it-telefon. Naħseb li l-approċċ illi ħaniħdu huwa verament iżom fil-qalba tiegħu il-konsumatur u nista' nikkonkludi jien huwa li x-xogħol bażiku li tagħmel il-Kummissjoni għal li tkompli tillimita il-caps u taħdem fuq soluzzjoni strutturali. Jiena ma jikkonvinċini xejn però l-impatt, l-evaluazzjoni ta' impatt. Naħseb illi irridu nismaw x'għandhom xejdunna berek l-ewwel issa nibatulkom ir-rapport u jekk taqblu naħseb illi irridu ehm, nistiednu lill-President ta' berek sabiex jitina l-opinjoni tiegħu proposta tiegħi li nistiednu l-President għalhekk biex indirizza dan il-Kumitat mhux biss fuq ir roaming imma fuq affarijiet oħra ta' Sumatur tul kif l-elementi esistenti ta' servizzi ta' dritti ta' konsumatur qed jiġu implementati fl stati membri. Għax ħafna fajt li semmejtu bħal per eżempju di l-idea li bħed jibdel l-operatur il-fornitur ta' servizz fajt li għadin tilmentaw dwaru. Da, huma koperti fil-pakket ta' dan il-kumitat għalek Sinjura Rojtova. Right Aqbat il-fajl li kont rapporter għalih jiena u mur għant il-fornitur tas servizz u għajlu l-għalfej mintix qed iż zom ma dawn regoli li aħna il-kumitat tagħna qabel dwarhom għaliex m'intix qed tkun ehm, konformi mar-regoli. U naħseb illi ħafna mill affajt li saru fil-fatt li għamilna fil-fatt qegħdin jiġu implementati, però hemm bżonn naraw il-mod kif dak li jkun qed jixtri id-data u l-fatt illi id-data bla dubju ħad tkun il-qasam ta' tkabbir li jmiss. Mela, jina għed nisana bil-ħerqa s-sanadnu fl-imskimma, Signora Korħalva, u Kommissjoni ħantik żewġ minuti u mbagħad jekk tixtieq. Tweġibna nistgħu nistidnu kanki darba oħra biex terġa' tiġi hawnhekk. Grazzi ħafna, President. Grazzi tal-kommenti. Xtaqt nagħmel xi rimarki b'mod in ġenerali. Kien hemm mistoqsija dwar jekk il-ċittadini u mhix eh, se jażlu xi offerti alternativi jekk daw kienu disponibbli jew jekk kienx komplikata wis il-proċedura. Hawnhekk naħseb għanna qudiemna dilemma jekk m'hemmx għażla ikun aktar faċli biex uh, wieħed jażel il-fornitur għax m'għandikx ħafna pakketti li tittażel minnhom imma ovvjament laqas mu ħajkollok ħafna kompetizzjoni. Jekk ikollok aktar għażla allura ħajkun hemm aktar kompetizzjoni fis-suq. L-importanti huwa li aħna nilħu niksbu bilanċ bejn dawn l-għanijiet xi ħaġa li tkun faċli għal konsumatur imma fl-istess waqt illi tkun qed toffri prezzijiet kompetittivi għal konsumatur. U dan kollu rridu eh, namluħ billi eh, namlu din l għażla għal konsumatur u namlu faċli għal dawk illi jixti u eh, qablu il-prezzijiet u jaċċettaw dawn l-offerti interessanti għal interessanti għal eh, Ovvjament, aħna maħniex qegħdin nistennew li kull konsumatur se joqgħod ifittex l-aħjar prezzijiet li jkun hemm fuq is-suq. Jekk kun hemm però numru kbir ta' konsumaturi li jipparagunaw il-prezzijiet u illi jażlu il-fornitur tagħhom skont uh, il-prezzijiet disponibbli bħala punta tluq dan għandu fiħi nifsu idaħal il-kompetizzjoni fis-suq u iġijal l-operaturi illi reaġixxu u illi baxxu il-prezzijiet. il prezzijiet Iġifiri ovvjament mhux kull konsumatur se jagħmel din il-għażla, imma għandu tkun għandha tkun disponibbli għal konsumaturi kollha għax kulħadd imbagħad se jgawdi minn din il-kompetittività. Nixtieq eh, nerġa' intenni illi il-konsum tad-data li dejjem qed jiżdied id-data tar-roaming juri illi hemm ħafna aktar li taħarsu lejn il-prezzijiet u lejn l-offerti alternativi. E, iġifiri dawn, jekk e, jaraw li hemm uh, trasparenza e, ħajużaw dan il-prodott u ħajkun hemm aktar kompetizzjoni. Aħna dak li qed nipproponu jekk huwiex huwiex komplikati u fattibbli, l inġiniera ovvjament kollox huwa fattibbli. Fil-risposti li rċivejna mill-industrija, għaluna illi eh, dinja waħda mis soluzzjonijiet jista' jkun li hemm anke soluzzjonijiet oħra li huma aktar eh, faċli. Din il-soluzzjoni teknika tixtenħtiex standardizzazzjoni imma hija fattibbli. Jekk ikun hemm alternattivi dawn iridu ikunu eh, ovvjament faċli bħala għażla Eh, u anka li jridu jiprovdu il-kompetittività għall-operaturi infushom dwar il-charges tal-dawn il-roaming u in qasijiet li jeżistu, anka għawek irridu naraw li għanna l-bilanċ biex nipromuovu il-kompetizzjoni. U għalek irridu noħolqu inċentivi għal-suq eh, biex iħajjar lil min jidħol fis-suq. Ovvjament, jekk ma nħallux il-flessibilta għal uh, kompetizzjoni ikun tajjeb għal konsumatur jekk ikonna dawn il-limiti massimi imma kif qal li siġi siġej il-regolament il-regolamenti tal-prezzijiet f'dan is-settur għandu jkun fuq livell biss temporanju. Ġifieri aħna rridu nkunu innovativi biex insaħħu issu, imma ma nistawx noqdu nserħu fuq il-regolamentazzjoni għal dejjem. Ovvjament il-prezzijiet palissa huma ħafna aktar oljien mill-ispejjeż involuti. Eh, il- suq ta' roaming għadu għattin jevolvi għadu jikber hemm differenzi fil-prezzijiet minn dakum il-trasmissjoni tal-data tal-SMS u tal-telefonati. Eh, għaw minn semma li kienem li għaw tiġa offerti interessanti għana natu lok li l-operaturi biex jamlu dawn l-offerti interessanti. U ikun tajab kiku is-suq jista wahdu inizzel dawn il-prezzijiet. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi li l li tim tijak kienet sezzjoni, diskussjoni interessanti grazzi tal-interess ta'kom u ħankomplu b'dan il-dozzier il-sinra kol eh, tkompli biex xol eh, taħħa u ikonna anka skambju ta' opinjonijiet oħra qabel ma tipproduċi inti l-aħħar rapport tijak imbat nkunu rdu pero eh, niddiskutu dan mal-Kumitat tal-Industrija. Is-sinra Korħol, fil-qosor eh, jina mill finlandia ma tantx kellem fit-tul tgħid il kellima Kien dibattitu tassaw interessanti ġalek taħseb u għalhekk nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-eżempji, l-esperjenzi tagħkom dwar il-frustrazzjoni tagħkom meta kontu imsifrin. Ovvjament fir-rigward eh, dawn l-ispejjeż tar-roaming. X'tip ta' servizzi għanna. Uh, L-Onorevol Correra da Campos semma punti interessanti ħafna. Jina ikolli il-servis meta insifer imma l-problema i ħafna drabi ma nafx eżat uh, kemm hija l-iskala ta' dawk il-megabytes li għandi. Għandi wkoll sistema ta' allarma fit-telefon bħala prinċipju, imma E, illi qed jiġri li u illi meta insifer ma jgħidlix iċ-ċifri, jgħidhom li wara iċ-ċifri, ma nafx għandi li mhux qiegħed jaħdem imma hekk qed jiġri kif noħroġ li lin minn pajjiżi, minn zona tal-operatur ma jkollix l-informazzjoni u din hija frustranti għax huwa hawnhekk li jiena ikolli bżonn il-mapep u timetables u uh, uh, fuq l-smartphone tiegħi. Gina, eh, nixin nirringrazzjakom u kontenta ħafna li naħdmu fuq dan il-rapport. Mela, jgħid il-President, inti għandek titkellem għal operatur tiegħek jekk inti m'intix qed tirċivi s-sinjali u il-messaġġi li suppost tirċivi u li suppost qegħdin joffrulek. Qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-konsumatur ħanaddu u niskuża ruħi anzi mal-rappreżentant tad-DG Sanko għax domna aktar milli eh, pjanajna. Aħna sidennijom biex jatuna prezentazzjoni fuq xogħol interessanti li qegħdin jagħmlu fuq il-setat tal-konsumatura, eh, consumer empowerment, il-sinjura Tejlen ħat għamel din il-prezentazzjoni għanna aħna għawnek eh, kopja ta' slides ta'kom, forsi tista' taqbes xiftit minnom u taddinna mal l-ewwel għal-qofol tal-messaġġ minħabba li ma tantx għatanna ħin. Eh, għad-diskussjoni. Inti qed uh, eh, tikkontrolla l-kompjuter inti iġifiri. Jiena nixtieq nisma' x'kienu il-riżultati tal-istħarriġ tiegħek. Mela, il-kellima Grazzi President Iva, jien ħan assar din il-prezentazzjoni ġifiri ħan urikom inqas slides milli għandkom fil-verżjoni stampata. Nirringrazzja l komitat tal-li tatna l-opportunità li reprezentaw dawn ir-riżultati tal-dan l-isħarriġ dwar il-consumer empowerment. L-ewwel għalfejn din is-seta lill-konsumatur mm, hija importanti għalfejn għamini l-isħarriġ fl-istrateġija tal-konsumatur. Aħna nixtiequ nagħtu seta lill konsumatur għax il-konsumatur li għandu din is-seta jkun jista' jagħmel l-aħjar għażla u jkun jaf e, x'rikorsi jista' jieħu jieħu jekk ikun hemm bżonn u jista' jtejjeb anke l benessiri tiegħu u jgħin l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni e, u din e, tinkoraġi xi wkoll anka aktar negozji ġusti Qabel ma minna eh, din dan l-istudju ma kienx hemm din id-data dwar kemm għandhom dawn il-kapaċitajiet il-konsumaturi u għalhekk dak li, li sibna eh, issa jurina eh, x'jafu jagħmlu l-konsumaturi u anka xjistaw x'jistgħu jagħmlu aħna għalhekk inkunu nistgħu nirranġaw il-politika tagħna bħala dawk il infaslu il-politika. Il politika il l sar is-sena l-oħra ħdimna mal-Eurostat u E, kenna kampjun ta' 55.000 konsumatur eh, fil-pajis differenti tal-Unjoni Ewropea anka l izlanda u Norveġja. ġifiri il-daqs kien kbir u stajna eh, nistudjaw il-differenzi ah, soċo-ekonomiċi pal-mumma u li ma' gruppi fis soċjetà jistaw ikunu aktar vulnerabli minn oħrajn. Il-kustjonijiet ewlenin li ħarisna l-jom f'dan l-istarriċ huma il-fiduċja perċepita kif iħarsu lejnhom infushom il-konsumatur, il-ħiliet tagħhom fl-aritmetika pereżempju, il-kapaċitahom li jaqraw il-tikketti, il kemm jafu dwar il leġizlazzjoni u numru ta' kustjonijiet li għandhom xasmu għal-inġiba tal-konsumatur u l-involviment tagħhom meta daw jiparagunaw il-kondizjonijiet, il-termini, il-prezzijiet u l-informazzjoni u jekk u miex jaddu l-esperienzi tagħhom meta jixtru l-affarijiet. Mbagħad ħarisna wkoll lejn ir-rida tagħhom li dawn jieħdu xi azzjoni jekk ikollhom xi ħaġa li taħdem kontra tagħhom jew jekk ikollhom xi problema ħol pereżempju il-menti li il min ikun l-bejja u għalek ħa norikom xiftit mill-mistoqsijiet u il-risposti illi marbuta ma dawn il-punti, uh, ma dawn il-kustjonijiet, l-ONET, il-fiduċja um, perċepita Aħna staqsejna lil konsumaturi jekk meta jkunu qegħdin jixtru servizzi jew il-prodotti kemm iħossuhom fiduċjużi bħala konsumaturi kemm kienu ehm, marfa, kemm kienu protetti U din il-perċezzjoni fuq minn hija importanti għax aħna nistgħu naraw e, fejn u liema konsumaturi huma għandhom dan l-arfin din il-ħila u jekk din il-fiduċa hijiex ġustifikata sibna b'mod in ġenerali illi 73% jħossuhom fiduċjużi 63 għandhom l-arfin bizzejet u 55% jħossuhom protetti imma 44% fil-mija biss minn dawk li irrispondow ħassow konfidenti eh, ħassow it-tlet affarijiet daqqa. U 17% fil-mija ma jħossu lebda eh, eh, ħaġa minn dawn li rajna u koll Eh, eh, fil-isħarriġ huwa li hemm differenzi importanti bejn l-istati membri infushom u fil-fatt sibna li f'ħames pajjiżi 20% jew anqas minn dawk li irrispondow joħossuhom fiduċjużi li huma marfin biżżejjed u protetti. Meta ħarisna lejn il-kwistjoni soċjo-ekonomika rajna li l-fiduċja tonqos eh, bleta u tizdiet bl-edukazzjoni u l-użu tal-int dawk li jużaw l-internet għosom aktar fiduċjużi. It-tieni eh, qasam kien il-ħiliet tal-konsumatur u hawnhekk ħarisna lejn il-kapaċitajiet eh, aritmetiċi u l-kapaċità tagħhom li jaqraw il-tikketti. U eh, din hija l-ewwel mistoqsija illi aħna staqsejna biex naraw jekk dawn għandhom il-ħiliet neċessarji biex ikunu jistgħu jagħmlu l-għażliet tagħhom waqt ix-xiri ta' kuljum. L-ewwel mistoqsija kellha x'taqsam dwar it-television raġuni li hemm dan it-television għal beħ li ma wieħed huwa l-iktar eh, irħis. Eh, fl-ewwel ħanut kien ħames mit euro u kellu 10% eh, tnaqqis fuq u fit-tieni wieħed dan kien jiswa 400 euro. U ovvjament il-risposta kienet li fit-tieni ħanut kien hemm prezz irħas. Wieħed minn kull ħamsa ma kinux kapaċi jirrispondu din il-mistoqsija li għal-ħafna minnkom zguri hija kalkolu eh, faċli ħafna u fċertu pajjiżi hemm bejn 30 u 40 fil-mija ta' dawk li taw ir-risposta illi laqas kienu kapaċi jagħtu risposta għal din il-mistoqsija percentaġġi simili għal risposti korretti kienu simili f'din il-mistoqsija li kellha x'taqsam mal-kontijiet tal-tfaddil u tad depositu u l-rata tal-interess tagħhom. Ġifieri kellhom lażla ta' wieħed fil-mija, tnejn fil fil-mija. Wieħed minn kull ħamsa biss eh, kienu jafu jirrispondu għataj din il-mistoqsija. Eh, eh, mill eh, dawk li kienu qed jipparteċipaw. U kien hemm f'ċertu pajjiżi fejn il-rata telet anka taqsa 40% li ma kienux jafu jirrispondu ġifieri. L-aħħar mistoqsija dwar dawn il-kapaċitajiet aritmetiċi tinvolvi il-kalkolu tal-interessi annwali fuq self ta' 50.000 euro illi ikollu rata ta' interessi ta' 6%. Il-risposta eh, kienet ovvjament 3000 euro. Fuq din il-mistoqsija kienem ftit aktar minn nofs 56% fil-fat kienu kapaċi jirrispondu tajjeb illi l-interessi kienu ħajkunu 3000 euro u kwart minn dawk illi rispondow għasbis kienu kapaċi jirrispondu jew inkella rifjutaw illi jirrispondu. u l-oħrajn ġabu risposti ħżiena f'pajjiżi f'ċertu pajjiżi kien hemm aktar minn nofs li sempliċiment għaluna li ma jafux le risposta għal din il-mistoqsija. Jekk inħares lejn it-taqsira ta' dawn it-tlet mistoqsijiet naraw illi eh, anqas minn nofs ta' dawk li rispondow kienu kapaċi jirrispondu tlet mistoqsijiet tajbin. Eh, eh, kien hemm 15% li ġabu risposta waħda biss tajba u kien hemm ukoll persentaċċju li li laqas irrispondew l-ebda mistoqsija eh, tajba u jekk inħarsu lejn il-demografija soċjo naraw illi hemm differenzi bejn il-konsumaturi ta' ċertu età u eh, konsumaturi kbar mizmin u dawk żar mizmin. Il-ċekjajna u koll il-kem eh, kienu jafu fuq il-logos il-konsumaturi. Eh, l-ewwel staqsen kienu x familjari ma' logos mbagħad jekk għom, jafuhom fissru dawn il-tikketti dawn il-logos din hija waħda minnhom u hawnhekk qegħdin ngħidu li hawnhekk eh, il-prodott qed jikkonforma ma l-istandards Ewropew. Kien hemm eh, sitt eh, risposti għal kull logo. Ħafna mill-Ewropej kienu jafu fil-faċċi tfisser din il-logo 66% imma meta tlabnihom jażlu risposta tajba dawn ħasbu illi ħafna eh, minnom ħasbu li din dan il-prodott kien mamul fil-Unjoni Ewropea u 25% biss kienu kapaċi illi jirrispondu li dan kien jgħat jikkonforma mal leġizlazzjoni Ewropea. Hawnhekk qed taraw il-logos l-oħra illi urejna l konsumaturi l-ewwel waħda hija dwar il-bidja organika tini wahda dik li rajna qabel eh, dwar il-konformità ma liġi Ewropea, it-tilet wahda dwar l-ekoloġija, ir-raba wahda il-fat li jista' jiġi riċiklat il-prodott u liħor li huwa eh, jista' jkollu dannu għas-saħħa u qed taraw hemmhekk kemm Kien kienem familjarità ma dawn il-logos e, jekk taraw e, l-ewwel e, dawk tal-marbuta ma l-ekoloġija u mal-bidja organika ma tantx kien hemm min kien informat u fir-rigward ta' l-oħrajn dak tal-konformità mal-leġiżlazzjoni kien hemm aktar rispondenti. Naraw ukoll li wieħed minn kull ħamsa ma kienux kapaċi jidentifikaw il-logos u 2% biss kienu kapaċi e, jgħidu xie fissru dawn il-logos kollha. Imbagħad ħarisna lejn l-arfin tal-konsumatur eh, għal leġizlazzjoni u it-tessajnijom fuq eh, il-kummerċ ġust u e, kustjonijiet oħra marbuta ma' dan. L-ewwel mistoqsija li staqsejna kienet li maġinaw li dawn irċevow żewġ DVDs li ma kienux ordnawhom u li kellhom ukoll kont ta' 50 e, euro u jekk kienux obbligati li jħallsu. U il-risposta kienet le li m'intix obbligat ħallasom inti u laqas minti obbligat li dibatom lura. Eh, erba minn kull għaxra biss, ġifiri 39% biss kienu kapaċi jirrispondu tajjeb din il nistoqsija U nofs eh, dawk nofs minn irrisponda eh, ħasbu li ma kienux obbligati li jħallsu sakemm jibatu lura ovvjament id-DVDs Il-mistoqsija l-oħra kienet dwar ir-reklamar tal-prezzijiet u staqsejnijom li ma regola tapplika meta wieħed ikun qed jirreklama l-prezzijiet tal-titjiriet u l-risposta kienet l-ewwel waħda ġifieri li kien ikun hemm it-total tal-prezz li jinkludi t-taxxi u kwalinkwa ehm, tariffi oħra marbuta. U 50% 56% biss kienu jafu illi l-ammont li tkun totali tkun qed li jinkludi t-total kollu u kienet mistoqsija kienet mistoqsija interessanti għax kienet l-unika waħda eh, biss fejn il-pajjiżi eh, ta' tramontana fejn kien hemm dejjem ħafna risposti tajbin hemmhekk kien hemm risposti li ma kienuċ eh, tajbin. ġifiri ħafna minnhom għażlu tinjew it għet risposta, ġifiri li ma kienx hemm regola speċifika notifika jew li eh, ma kienx obbligatorju li wieħed jinkludi t-taxxi fil-prezzijiet. Fl-aħħar, l-aħħar mistoqsija illi kellna eh, dwar il-garanzija tlabnihom. Eh, jimmaġinaw li l-fridġ li xaw sena u nofs ilu ma kienx qed taħdem tajjeb u ma kellhomx garanzija e, e, e, li kienu estendowa u jekk kienu kellhom xi dritt li ilhom b'xejn u ftit 39% biss femu eżatt li iva dawn kellhom id-dritt li jitolbu li din tiġi mibdula jew imsawija. Kien hemm percentaġġ ta' 44% li ħasbu illi le ma kienux inti intitolati għal dan. Jekk eh, tħarsu lejn eh, dan eh, l-arfin tal-konsumatur fuq is-seba' mistoqsijiet li staqsejnijom fuq il leġizlazzjoni tal-konsumatur, sibna illi 2% biss kienu kapaċi jirrispondu b'mod korrett il-mistoqsijiet kollha u 4% ma kienux kapaċi jagħtu l-ebda risposta korretta u l-aħjar pajjiżi kienu il-Ġermanja u l-Finlanda. U dawk ta' Norveġja fil-fatt eh, eh, rispondaw ħafna aħjar eh, minn daw mill-konsumaturi fil pajiz tal-Unjoni Ewropea u konsumaturi li kellhom l-aktar fiduċa kienu l-aktar kapaċi li jirrispondu tajjeb. Issa ħantikom xi eh, riżultati tal-imġiba tal-konsumatur eh, eh, kważi pala medja dawn jixtru 3.2 drabi fil-ġima, 17 fil mija biss li segwu programmi fuq il-xiri u jider li rabta bejn l-arfin ta' drittijiet tal-konsumatur u il-fat li dawn isegwu jew le programmi għal-konsumaturi. Fl-aħħar il-konsumaturi jitkellmu iva dwar l-esperjenzi tagħhom tax-xiri ma' konsumaturi oħra u dawn ħafna ġabi iktar jkunu les li jaddulhom il-messaġġi pożittivi mill-li dawk negattivi l-aħħar. Qasam li aħna e, studjajna kien e, Eh, il-problemi marbuta mal-problemi illi huma jaffaċċaw u jekk jieħdu x'azzjoni jew le x'sibna mela. Wieħed minn kull ħamsa tal-konsumaturi qalu illi eh, kellhom problemi eħe meta xtraw xi ħaġa fejn huma u fejn ħasbu li kellhom id-dritt leġittimu hemmhekk fuq is-slajd taraw illi 63% għallu li kellhom problema waħda u kien hemm oħrajn li għallu li kien hemm aktar. Li hu interessanti hu li dawk li jafu dwar id-drittijiet huma l-aktar li qalu li kellhom problemi. Ġifieri jista' jkun ħafna aktar li hemm ħafna aktar konsumaturi li kellhom problemi imma li ma jafux li għandhom id-drittijiet f'dan ir-rigward tlabna u koll jatuna stima tal-telf illi uh, sofrow minħabba il-problemi u din il-figura kienet ta' 374 euro imma dan ovvjament kien influenzat minn ftit konsumaturi li kellhom telf kbir. Jekk inħarġ lej il-medien dawn irreportaw reportaw eh, biss telf ta' er-, xi 20 euro minn dawk li kellhom problema tlet kwarti fil-fatt eh, ħadu xi speċi ta' azzjoni eh, biex jihdu rikors għad-danni tagħhom u tlet kwarti ta' dawn għamlu il-ment l-bejjeħ jew il-fornitur. Ftit minnhom uh, biss ħadu azzjoni ħafna aktar formali. Hawnhekk għandna mappa li turi is-setat tal-konsumatur fil-pajjiżi differenti. U għabbażi ta' dan aħna fil-fatt għamilna dan eh, l-indiċi eh, li huwa bbażat fuq il-ħiliet tagħhom il-kemm jafu dwar id-drittijiet u l-involviment tagħhom u eh, taraw l-aktar grupp li għandu setat għandu empowerment huwa in-Norveġja, li kalla dejjem riżultati għoljien un bat il-Finlandja, l-Olanda, l-Germania, l-Izvezja, Repubblika Ċeka, l-Austria u l-Izlanda. Dawn huma il-pajjiżi eh, eh, illi eh, ħossuhom li għandhom l-aktar empowerment. Umbat għanna l-Franza, l-Belġu, l-Lussemburgu, l-Irlanda, ċipju, Slovakja u Slovenja u Malta u il-pajjiżi l-oħra qegħdin fil-eħnes net ta' dan l-indiċi jekk intom interessati minħabba pajjiżkom, tistgħu tħarsu lejn ir-rapport id-dettaljat għax hemm ħafna riżultati interessanti eh, għax taraw eh, fejn f'ċertu pajjiżi hemm min għandu ħiliet, ċertu ħiliet u inqas ħiliet oħrajn. Eh, dan hemm korrelazzjoni ma dan l-indiċi mal-GDP. mal gdp Imbagħad bħala segwitu eh, għal dawn il-riżultati tiġa minna dokument ta' ħidma bl-analisi ta' rizultat u dan ħareġ f'April. april Issa ħaj kolna il-konsulti ma daw kolla interessati ma l-stakeholders un bat ħajkonna u koll komunikazzjoni mill-Komissjoni bazzjonijiet biex natu dawn is-setat l-konsumatur u biex ninkoraġġixxu l-istati membri li jużaw din id-data fuq livell nazzjonali tistaw issibu aktar informazzjoni permezz tal-link li għandkom fuq l-screen. Jiena nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u lesta illi anka nilqa' l-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Uh, well, Mrs. Thelen, thank you very much indeed uh, for... Grazzi, Signora uh, Thielen, tal-prezentazzjoni tijak li kienet interessanti ħafna għax ħagġana nasbu fuq il-kustjonijiet uh, marbuta ma dak anka illi aħna naħdmu uh, fuq u anka eh, meta namlu rapport tana fuq il-konsumaturi vulnerabli din dan il-materjal huwa referenza importanti ħafna utli għalina u uh, ikun utli u kol li ikonna il-dokumenta ħidma tijak, il-working paper. Għanna ftit minuti biss uh, u għalek uh, nixtieq l lilkom biex tistaqsu jew titkellmu il-professor da kamp, il-Sinjora Rochefort għansej. Mbatt l-Onorevole Ġaldimawza, mbatt da kampos wara. Grazie ħafna. Din il-prezentazzjoni sibta interessanti immens u eh, kuntent ħafna li hemm relazzjoni bejn il-Kommissjoni u l-Eurostat jidher li eh, eh, hija effettiva din ir-relazzjoni u probabilment ħajkonna nirreferu għal riżultati ta' dan l-istudju. Qed naraw e, e, illi din dan l-istarix fuq ir-responsabilta tal-konsumatur u importanti ħafna għax il-konsumaturi jridu jkunu attivi f'dan il-proċess, jkunu kapaċi jagħmlu l-għażliet tagħhom. M'għandhomx jiġu ikkonsidrati bħala passivi. E, u laqas manna namlu l-om lażli taħna għandhom ikollhom huma responsabilta tal-għażla, però ikun zbal illi naħsbu illi il-soluzzjoni hija biss fidejhom, iva jridu iġorri responsabilta, imma kull attur għandu iġorri responsabilta. U xi tlita jew erba' partijiet li huma valuti. Eh, il sujġet tal-edukazzjoni eh, li ċittadin dwar il-konsumerizmu hija importanti ħafna. Hemm punti fejn iridu nqajmu l-arfin dwar pereżempju l-interessi marbuta mas-self din għandha xi ħaġa li tkun inkluża fil-lezzjonijiet tal-aritmatika u l-matematika. E, e, Eh, ġifri għawnek, hemm element importanti tal-arfin tal-konsumatur u anka informazzjoni marbuta anka mal-negozji e, hija importanti wkoll. Din il-prezentazzjoni hija interessanti wara l-oħra li rajna qabel fejn konna titkellmu dwar l-iskambju tad-data u rajna li aktar ma tkun sofistikata l-informazzjoni anqas e, huma kapaċi l-konsumaturi jerfaw ir-responsabilità tal-informazzjoni li għandhom disponibbli u e, e, e, anka jekk iċ-ċermen jirċivi l-SMS dwar il-prezzijiet, xorta waħda hija parzjali din għax mhux qed jirċivi l-informazzjoni kollha dettaljata, però jiena ma nixtieqx nerġa' niftaħ dibattitu li kellna qabel. Punt aħari l-awtoritajiet tal-Gvern u l-Unjoni Ewropea għandhom responsabilità fuq din il kustjoni tal-logos li jolqotni ħafna lili huwa li fil-verità il-konsumaturi fi triq tabu triq il-ħazina, e, kienem l-slajd numru 19 e, dwar dan. Dan e, jiddependi kem ikunu ċari il-logos. Per eżempju, il-logo illi qed turi id-dani tas saħħajja waħda ovvja e, hija faċli biex il-konsumatur jifima anka jekk ma tallimix imma pereżempju il-logo li għandha CUE fuqa mhijiex xi ħaġa li wieħed ħajarafa bil-fors huma wara kollox żewġ itri u ma xulxin u huwa loġiku illi wieħed forsi jaħseb illi dan huwa prodott li ġi prodott fil-Unjoni Ewropea. Ġifiri anka meta niġu biex namlu riċiklaġġ tal-logos, eh, noqdu eh, eh, attenti. Għanna rwol aħna fil-rigward tal-logos, il-negozji, il-konsumaturi, il-gvernijiet, l-autoritajiet, id sikuraw il-li ikunem titjipa. Grazzi tas-sew ta' prezentazzjoni. Għalija din hija aħbar ħażina. Ja ħaġa li tagħmel li dwejja. Sibt li l-konsumaturi kienu jafu aktar dwar ċertu affarijiet. Jekk nikkonsidraw l-aħħar diskussjoni li kena dwar il-roaming jew il-mobiles, żgur tkunna app biex il-persuni eh, kunu jistgħu jiddeċifraw l-ispejjeż tal-affarijiet li huma jixtru. Nishtiq nisma minn il-Kommissjoni, x'inhi l reazzjoni tagħkom għal dan l-istudju intom forsi diġà konsidrajtu illi aħna rridu nqisu dan meta nkun qegħdin nilleġislaw f'affarijiet marbuta mal-konsumatur, għaliex xina naħseb rridu nagħmlu xi ħaġa biex nagħtu aktar seta' lill-konsumatur neħtieġu edukazzjoni aħjar. Għalija iżda dan mhuwiex biżejjed irridu natu aktar eh, responsabiltajiet l-negozji, l-autoritajiet, l-sorveljanza tas suq fost l-oħrajn. U forsi irridu approċ totali ġdid fil-leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea, għaliex jiena ma nemminx illi jekk natu seta lill-konsumatur ikun biżejjed. Grazzi tas-sew. Aħna qegħdin nistennew strateġija ġdida tal-konsumatur jgħid il-President illi wis probabbli ser tibda sena d-dieħla. Iżda żgur li rridu nittrattawha qabel. L-Onorevoli Korea du Campus. Grazzi, Sur President. Jiena ser nitkellem il-Portugiż. responsabilità akbar seta aktar lil konsumatur Din ser tkun waħda mill-konsegwenzi pozitivi f'din il-kriżi ekonomika li għaddejjim minna. Jena naħseb illi permess tal-kriżi il-konsumatur sejjer jipperċepixxi aħjaq l-affarijiet. Anke jekk dan l-istudju ma tantx jitkellem dwar ir-rapport bejn il-konsumatur fi żmien ta' kriżi. Ir-riżultati għalija iżda ma jwaqgħunix daqshekk ħażin. Anzi, lili ikisruni dawn ir-riżultati. Ejja, u naħsbu dwar l-idea tal-Europa illi għandhom il-konsumaturi. Din l-idea qed titpoġġa f'riskju. Ħassibni ħafna il-logo ta' ċeqe 25% biss jarfu ftit. Nafu illi għaw kwantità kbira ta' falsifikar fir rigward tal-falsifikar tal-logo CE. Għalek nafu li ser ikun hemm strateġija ser joħroġ dokument dwar dan is-sena d-dieħla. Iżda, il-Kommissjoni x'għandha f'moħħa li tagħmel f'dan ir-rigward Ser tagħmel fir-rigward tal-logo si din hija ċaġa tassew importanti. Għandi ftit tal-punti jgħid il-President jiena naqbel mal-kollegi illi jaħsbu illi din hija sfida kbira, sfida reali għal dan il-Kumitat biex jaħdem mal-Kummissjoni u mal-Istati membri l-iktar meta fmuħna l li għaddejna pakket ta' trittijiet tal-konsumatur illi zidu mal-punti hawnhekk iżda jekk il-konsumatur ma jeżerċitawx id-drittijiet tagħhom aħna kon qegħdin naħlu l-ħin tagħna u dan jorbot ma bosta mill-kwistjonijiet li naħdmu dwarhom hawnhekk. Il-regolamentazzjoni Ewropea titlob illi l-Istati membri jiddaħlu proposti ġodda l-konsumaturi, iżda aħna m'għandniex kontroll dwar kif dawn l-affarijiet jiġu diskussi u mwetqa fil-prattika. Jiena nixtieq nistaqsi dwar l-analiżi skont l-istat membru. Jiena naħseb li waħda mill-aktar affarijiet importanti hawnhekk hija illi nippruvaw nifmu x'inhuma il-fatturi sinifikanti illi jiddeterminaw prestazzjoni differenti fi stat membru meta mqabbel ma ieħor. Din hija determinata mill-organizzazzjonijiet tal-istat, mill-mezzi tax-xandir, li għandhom kwistjonijiet sekondari oħra bħal per eżempju l-informazzjoni reklamar. Jina żgur illi hemm bosta kwistjonijiet illi nistgħu ndaħluhom fl-scoreboard tal kondizjonijiet tal-konsumaturi. Biex bekk aħna ikonna kwadru totali tal kondizjonijiet tal-konsumaturi kif navanzaw fl-scoreboard. Grazzi għaziz kollegi tal-kontribut ta'kom. Jien nixtieq ngħaddi l-mikrofonu jekk iridu l-Sinjora Taylor u s-Sinjora Mikrofona. Aħna kuntenti li qegħdin naraw hawnhekk. Għandek forsi xi rispons, ma tantx fadlinna ħin, imma jiena lest li nadilek il-mikrofonu jekk hawn xi kollegi illi forsi jixtiequ jinvolvu ruhom fid-dibattitu jistgħu jagħmlu hekk. Iva, Iva, grazzi, grazzi ta' dawn il-mistoqsijiet u tal-kummenti tagħkom. Ħafna minnhom jiena naqbel magħhom. Nixtieq ngħid illi l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet illi sibt din xi ħaġa tassew deprimenti U ma konċ qed nistennija, li ġaħna dejjem nistennew li dawn l-abiltajiet, dan l-arfin, ikun aktar għoli minn min, min dak li naħsbu. Il-konsumatur, aħna irdu naġixxu bħala dawk li jfasslu l-politika, irdu naġixxu fuq dawn ir-riżultati, għalhekk serin inqisu dawn ir-riżultati fl-istrateġija li jmiss tal-konsumatur u aħna naħsbu illi dan jista' jgħinna infasslu politika aħjar u leġizlazzjoni aħjar anke fir rigward tal-logos fejn intom għettu illi xi drabi jistgħu jkunu eh, logos aktar ovvi jew logos aħjar biex jifhmu mill-konsumatur. L-aħħar dwar dak illi joħloq differenzi fost l-istati membri, din hija mistoqsija importanti immens u qegħdin nagħmlu analiżi ulterjuri flimkien maċ ċentru ta' riċerka konġunt biex naraw jekk nistgħux nifmu din il-kwistjoni hija mistoqsija komplikata u għalhekk qegħdin nagħmlu analiżi ulterjuri biex nippruvaw nifmu x'inhuma il-fatturi li qegħdin jinfluwenzaw dawn id-differenzi. Grazzi tassew. Tajjeb wis, jgħid il-President, grazzi l kulħadd. Hawn xi ħadd ieħor minn Diġi Sankor jixtieq jitkellem le. Aħna nisabu ħerqana biex nkomplu naħdmu fl-imkien kif tafu għana dawn iż-żewġ rapporti fuq inizjattiva propja dwar l-iżvilupp u għanna materjal ta' siwi hawnhekk u rapporters jistgħu forsi suhom. Sabu ħerqana segwitu ta' dan u forsi intom tistgħu tqasmu xi kopji Sekretarjat jista' jqassam xi kopji tal-slides, kopji elettroniċi għal membri li ma kinux preżenti hawnhekk. Kif ukoll id-dokumenti ta' ħidma tiegħek ukoll tkun xi ħaġa ta' siwi kbir din. Jiena għalhekk qed nistenna bil ħer li nara l-kollegi hawnhekk illum wara nofsinhar l-ewwel għandna laqgħa tal-koordinaturi fit-tlieta. U l-laqgħa tal-kumitat ser tkompli fl-erba' u nofs illum fejn għanna prezentazzjoni ta' soluzzjoni ta' impatt oħra biex titnieda proposta leġislattiva dwar l-infurzar ta' dwana ta' drittijiet tal-proprjetà intellettuali. Imbagħad għandna diskussjoni importanti mal-Kummissjoni in kamera dwar kwistjoni marbuta mal-kontrolli tal-importazzjonijiet fuq eh, f'dak li għandu x'jaqsam mis-sigurtà tal-prodotti. Kieġobkom kunu hawn fil-ħin kollegi li għandna ħafna deċiżjonijiet importanti kbar x'namlu. nishtiqilkom li kla tajba u Ninsab ħerqan li narakom hawnhekk preżenti wara nofsinhar, grazzi tassew.